Dim ġaqassamna il-minuti tal-seduta tal-biraħ, hemm xi oġġezzjonijiet jew kummenti? Le. Mela dak il-każ eh, adottajna minuti. U skont l-aġenda li għandna, eh, issa għandna dikjerazzjoni tal-Konsil u tal-Kommissjoni fuq situazzjoni fil-Bant Nofsani u fil-Gaza. Kontent ħafna li għandna hekk il-President tal-Konsil il-Ministru ta' Farid Barrani Sur Schwarzenberg li jirritimu imur iżjed sifer l-Afrika tisfer. U f-president ta' qabel aħna kellna ministri ta' Farid Barrani li jkunu reprezentati hawnhekk, Għallu jgħan verament kontent li inti id-deċidejt li tiġi personalment Sur Schwarzenberg. U aħna eh, nilqgħu fostna wkoll eh, u koll il-fatt li s-Sinjura Ferrero Waldner, il-Komissarju għal affarijiet barranin u li ta' situazzjoni fil vannusani mill-qrib edha u kol maħna u jena kontent ħafna b'din prezenza taħħa. Kollegi, l-lum għaw uh, ftit mill-lider eh, ma dawk li għedin u u ma dawk li mantizi, ma esperti. Naddi il-kelma l-Ministru. Mr. President. President. Grazie ħafna. Ħalli tajtni l-opportunità tkellem fuq dan id-dabattu dwar situazzjoni drammatika fl-għand nofsen, President. Mill-bidu tal-kampanja militari fil-meda tal-Gaza, ċembru 27, għana rajna deterioru ta' situazzjoni fuq kull livell. Il-konsekwenzi monetari ta' din l-operazzjoni huma drammatiċi għal popolazzjoni tal-Gaza. Mill-bidu tal-operazzjoni mietu l-fuq minn 900 Palestinjan u minnhom xi 30% huma kienu nisa u tfal. Aħna frankament imħasbin bil-dan l-imwiet ta' ċivili ħaġa li għadna fuq fuq id-dikarazzjonijiet tagħna bħala Presidenza. L-Unjoni Ewropea eh, tikkundanna daw dawn l-ossalitajiet li waslu għal dawn il-vitmi ċivili u aħna rridu nuru natu l-kondolenzi tagħna lill-familji ta' dawk il-vitmi. Aħna mħazbin eh, dwar dawn inċidenti specialment l-attak fuq l-skorta ġurisma u l-fġabalija u l-isparar fuq il konvoj tal-lajnuna umanitarja u l-mewt ta' eh, impegati umanitarji. Eh, ħafna palestinjani ġew imweġġa skont l-Offiċju ta' Koordinazzjoni għal Kwestjonijiet Umanitarji skont il-ġnus ma' xi 28,000 persuna eh, kellhom jispostaw minn bidu tal eh, l-ostilitajiet. Eh, a large number of them research refuge. U ħafna minnhom qegħdin fi shelters L-oħrajn li ġew spostati qegħdin għand raba tagħhom l-ikbar bżonn umanitarju huwa minn dak is-saħħa għax ħafna minn daw il-porzjoni spostati u u kif ukoll daw il-familja qed jirċivuhom hemm bżonn ukoll għajnuna ta' ikel, eh, ilma eh, u fej għodu. Minn mindu eh, kien hemm dannu l-sistema ta' ilma u għandha bżonn li tiġi irranġata, il-popolazzjoni tal-Gaza m'għandix aċċess għall ilma b'livell ta' sigurezza. Ġifieri il-proviżjoni ta' ilma ta' xorb hija ħaġa importanti ħafna. Um, nuqqasijiet kol ta' ikel fil-kull livell ta' popolazzjoni. Mill-4 ta' novembru ta' s-sena li għaddit, eh, eh, l-impiegati tal-NGOs barranin ma kellhomx aċċess il-Gaza biex ikun jistgħu jagħtu eh, lajnuna monetarja sura ta' nies. Apparti minn dan, il-numru ta' trakkijiet li jitilqu f'Gaza minn mindu bidiet mill-bidu tal-offensiva hija xi 55 trakk kuljum u waqt li in realtà hemm bżonn ta' xi 300 trakk. Għax hemm xi 80% tal-popolazzjoni li tiddependi fuq l ħajnuna L-Unjoni Ewropea qed tissegwi minn qrib l-avvenimenti traġiċi mill-bidu. Tlet jiem wara li bdiet l-operazzjoni, il-Ministri tal-Affarijiet Barinin intaqgħu f'sezzjoni straordinarja f'Pariġi biex jitħattu fuq is-sitwazzjoni. Huma qablu li kien jkun hemm bżonn tal-waqfin tal eh, ġliet u li jiġi aċevolat li proċess ta' paċi din violenza u ħabba din situazzjoni monetarja il-presidenza eh, marret missjoni diplomatika. L-erba u s ta' jannar kienem laqat fl-Eġittu, fl-Izrael, mal l-autorità palestinjana u l-Ġordan u kol. Rappresentantant oli maru kol il-Sirja, il-Lebano u turkija il-qafas ta' eh, ta' soluzzjoni bdew jinħarax. Għandu, l qabel kollox, għandu jifqu l-attakki tal-rockets ta' Hamas fuq l-Izrael u tmim tal-azzjoni militari minna tal-Izrael biex jippermettu li ikunem eh, ikunu jiġu, ikunem provvista ta' lajnuna umanitarja li jiġu restaurati servizzi pubbliċi u kif ukoll eh, li tkun tista' tiġi motija lajnuna medika waqfin ta' ġlied li spiċċa f'Diċembru ma kienx xi ħaġa perfetta. Allora kien hemm l-Iżrael kienu jattawka ċerta rockets u l-Hamas użat żmien biex takkumula kapaċità armata Gaza hija sottomessa għal blockade li qed jimmina l-kapaċità ekonomika tagħha. Aħna biex waslu għal waqfin ta' ġlied għandna bżonn kompromess biex u għandu bżonn li jifqu l-attakki bir rockets u li jinfetħu il-komunikazzjonijiet. Soluzzjoni viabli għandna tħares l-bżonnijiet l-għandu waqqaf il-moviment ta' armi mill fruttira u għandhom u kol jinfetħu il-punti ta' biex jaqsmu il fruttira biex tippermet li Gaza tiżviluppa. Aħna nemnu li il-prezenza ta' missjoniet internazzjonali biex implementaw din il-waqfin tal-ġlid u jaġixxu bħala liezon bej naħat kun tista' għajnuna. F'dan is-sens l-Unjoni Ewropea hija disposta li tibat l-osservaturi tagħha f'Rafa u testendi l-mandat tal-missjoni eh, tal-frontiera tal-Unjoni Ewropea. L-Izrael qabel li jippermetti ċerta fuel u wikel jindbat imma li għanna bżon waqfin tal-ġdid kompletament biex ikun jistaw jindbatu u jitqasmu il-kwantitajiet gbar ta' għajnuna umanitarja li Gaza għanda bżon urġentament. U li kunem jaġaw jibdew servizzi bażiċi essenzjali. L-Izrael għandu jassigura li kunem aċċess eh, b'livell ta' sigurezza tal-għajnuna monetarja u kif ukoll provvista ta' ikel Eh, medicini u fuel għall popolazzjoni ta' Palestina fil-bedda ta' Gaza. Kif ukoll eh, passaġġ eh, ta' sikurezza tal-ċivili u biex jieħdlu u jħorġu minn bedda ta' Gaza. Soluzzjoni għal Gaza forsi mhux ħajkun biżejjed biex jkun hemm paċi fil reġun għandna bżonn ukoll niffaċċaw sfidi iżjed kbar. Għandna bżonn strateġija ġdida u inklusiva li tindirizza il-sitwazzjoni politika tal-Palestina. Kif ukoll li jaġaw jiddu mill-ġdid il-taħdidiet eh, dwar il-paċi li ġew sospiżi nħabba l-kriżi tal-Gaza. biex jirriflettu l-aspirazzjoni tal-popolazzjoni palestina. Aħna nappoġġaw li l-isforzi ta' medjazzjoni li saru mill-Eġittu skont il-rizoluzzjoni tal-legarbija ta' novembru 26 eh, tal-2008 kif kienem fil-gark ta' Deċembru tal-2008 l-Unjoni Ewropea hija disposta tappoġġa kwalunkwe sforz Eh, biex ikun hemm gvern Palestinjan li tapplika politika li jirrispettaw dawn il-prinċipji. L-Unjoni Ewropea tisħaq il-bżonn li li jkun hemm paċi ġusta u li ddum u li hija komprensiba fil-vant nofsnani u titlob li jaġġaw jibdew mill-ġdid eh, il-negozjati bejn l-Izrael u l-Palestina u biex jirriżolvu dawn kwestjonijiet kollha li huma pendenti fil-konflitt Palestinjan inklużi il-kwestjoniet prinċipali. Biex ikun hemm soluzzjoni komprensiva għax dina tiddependi fuq progress fil-proċess tal-vant nofsani. U jkun hemm sforz kbir minn partijiet biex wieħed ikun jista' jasal għal paċi li hija eh, tikopri kollox biex ikun hemm viżjoni tar reġun fejn hemm eh, dawn l-istati fejn Palestina u l-Iżrael ikunu jistgħu jgħixu bħala pajjiżi demokratiċi f'stat ta' paċi u b'frontieri siguri. Dan eh, l-aħħar eh, broffar tal-vjolenza kun huwa ta' preġudizzju għal soluzzjoni għal konflitt bejn Izrael u l palestina Il-dannu politiku li dan il-ġdid qed jagħti b'dak fis-sens ta' polarizzazzjoni u radikalizzazzjoni kif li jimminaw il-forzi eh, moderati u ħaġa li mhumiex tajb laqqas. Stat palestinjan viabli ħaj waħt wasal sigurtaf għal reġun li ilu jsofri għal wisq żmien. Huwa fl-interess tal-Iżrael u tal-ġirin tiegħu. Allura miżuri urġenti għandhom jiġu meħuda kemm jista' jkun malaj biex neħu eh, id-dannu ta' dan l-offensiva militara biex wieħed jarġa' jirrestawra eh, eh, riżultat li huwa negozjat suratanis. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Außenminister Schwarzenberg. Grazie Afna. Schulz Schwarzenberg, issa naddu għal-Kommissjoni, il-Kommissarju Ferrer Wollner. President ta' Kunsel, onorevoli membri, jina verament nħos li kullu nisperaw li aħna konna nibdew l-sena 2009 aħjar minn dak li bdejna, ma sfortunatament għanna għanna konflitt f'Gaza li huwa terribli li jgħat fit-tielet ġimgħa tiegħu. Huwa hija kawża għal tħassib kbir eh, kif għadna ah, l bira għadha fil-Kumitat eh, ma dawk il-membri tal-Parlament Ewropew li kienu għedin il-Gaza matu il-weekend li għadda. Il-President tal-Kunsill ġa semma l-istatistika terribli ta' mwiet u eh, mweġġa. U aħna naraw ukoll li hemm provi hemm evidenza li hemm vittmi li qed isofru minn ħruq eh, estrem, l aġenzijiet ta' għajnuna qed jgħidu li l-popolazzjoni qed issofri minn nuqqasijiet kbar ta' ikel, fuel u mediċini mingħajr ma ovvjament insemmu dannu li sar l-infrastruttura u l-djar. Imma anki l-Iżrael ukoll kellha eh, telf tagħha u kella tiffaċċa miet ta' rockets li kienu qed jiġu sparati minn mill-Hamas mill-Gaza immirati eh, lej ċivili Izraeljani. Dak kollu iwassal għal suffriment uman bħalma jieġi bil gwerra kollha. Apparti mill-impatt eh, devastanti eh, eh, tbijat il-possibilità ta' paċ ta' paċi u timmina l-inizjattiva la paċi tal-arbija u għanda potenzjal li kolla impatt negattiv ħafna fuq il-stabilità tal-reġun kolla. Jena u koll nishtiq nati eh, reazzjon tal-attività eh, diplomatika li għamilna flimkien biex un nwaslu għatmim tal-konflitt bad naraw xi sfidi għandna fil-żmien medju u fit-tul. Aħna konna mill-bidu mill-ewwel ġurnata nasab li dak kien importanti nafu li aħna m'għandniex il-parti li interessata forsi imma aħna parti importanti. Pala risposta għal bidu tal-krizi, il-laqa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea eh, fil-laqa tal-emerġenza f'Pariġi eh, kienet importanti biex tipprepara proposti biex twassal għatmin tal-konflitt. Mbagħad aħna ovvjament użajna eh, mid-delegazzjoni morna għal fant Nofsani hemm tliet elementi. L-ewwel qabel kollox id-Dekrazzjoni ta' Pariġi ta' Deċembru talbet li kunem eh, waqfin tal-ġliet eh, għal-raġunijiet umanitarji u li u kol l-attakki bil-rocket minn Hamas lejn l-Izrael, imma kif ukoll it-tmim tal-offensiva militari fuq il-Gaza. Aħna tlabna li kunem waqfin tal-ġliet eh, li kun akkompanjat minn ftuħ normali u tal-frontieri kif huwa miftijem dwar il-moviment ta' Heles tal-2005 aħna li nibatu l-Unjoni Ewropea u rappresentanti biex jiftħu raffa u aħna għadna wkoll disposti neżaminaw il-possibilità li nestendu għajnuna għal punti ta' fejn wieħed jaqsam il-frontiera eh, f'postijiet oħra. Aħna u koll eh, saqna fuq l-bżonniet umanitarji li huma arġenti. Dan għandhom insolisfawhom u aħna eh, tlabna li jiftu jinfetħu il-punti fej wieħed jitatħulu uħruċ biex jippermetti li l-ikkel jasal fil-medda ta' Gaza biex jippermetti u koll l-ħaddima umanitarji biex jikunu jistaw jaċċedu u dawk li huma weġġa biex jiġu evakwati. U t-tielet aħna temmejna il-pozizjoni tagħna li nemx soluzzjoni militari għal dal-konflitt Palestinjan u l-Iżrael. U li l-proċess ta' paċi huwa l-unika forma li wieħed ikun jista' javanza u li dawn l-esforzi għandna nġedduhom u nsaħħuhom immedjatament ikonna waqfin tal-ġlied Aħna eh, eh, kif smajtu għamna l-missjoni tagħna, eh, u flimkien mal-missjoni ta' kien hemm ukoll il-President Sarkozy li kellu l-intenzjoni li jmur l-Sirja u l-Lebanon li mbagħad iddeċida li jmur ukoll l-Eġittu u l-Iżrael biex isaħħaħ dawn l-isforzi. Dejjem ibbażat fuq dikjarazzjonijiet ta' 30 ta' Deċembru tal-2008. Naħseb li huwa importanti li wieħed jgħid ukoll <clears throat> li Franza palissa hija President tal-Kunsil ta' Sigurtà l kienet inizjattiva importanti Aħna ikkoordinajna mill-qrib eh, anki eh, laqa konġunta framala fej il-President Sarkozy ta' il-pjanijiet tal-waqfin ta' ġlied tiegħu li aħna it-trojka konna wattejna triq biex eh, bid-diskussjonijiet tagħna mal-partijiet interessati li huma importanti jiġifieri speċjalment l-Eġittu u l-Iżrael. Dawn l-isforza kienu jgħinu wieħed lill oħra kien qed jabatu messaġġ qawwi u maqud tal-Unjoni Ewropea. U t-trojka ta' l-pozizjoni istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea ma' wkoll wera l-preżenza tagħna. Naħseb li kien importanti li l-President Sarkozy kien is-Sirja wkoll u li l u li Solana Mar u kol Lebano u kien konsulti ma' Turkija. Naħseb da kollu kena bżon namlu. Jina sħat fuq il-punt l-aspet umanitarja kif intqal ġiġa u tlabt li jinfetħu il-punti ta' tħulu ħruġ mill-Gaza u li jkun hemm possibilità li jkun hemm ċerta sigħat ta' waqfin tal-ġdid biex jippermetti l-organizzazzjoni internazzjonali għamlu x-xogħol tagħhom. L-Iżrael eċċetta xi ftit ċerti minn dawn il-punti u f'negozjati mal-gvern Iżraeljan jiena eh, irnexxieli nikkolloka li jkun hemm eh, eh, offizzjat eko mal-forzi ta' militari Iżraeljani biex jikkoordinaw l-għajnuna kif sar fil-kas tal-gwerra tal-Lebanon. U dak kienet strument utli eh, biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar. Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex eh, nirringrazzja lil dawk il-kollegi li kienu koraċjużi ħafna li għadhom qed jaħdmu fil-Gaza, dawk mill-Anra u minn ICRC li aħna qed naħdmu magħhom u li jirċievu ħafna mill-fondi tagħna, imma kif ukoll lil ħafna oħrajn. <clears throat> I also would like to offer my sincere condolences to the Jien nixtieq nagħti l-kondoljenzi tiegħu kollu lill-familja ta' dawk il-ħaddiema eh, li eh, kienu vittmi ta' dell episodju drammatiku. Tafu l-Kommissjoni għamlet eh, użat użu minn daw il-fondi umanitarji u aħna disposti namlu iżjed fil-ġajjeni. X-rizultati taw daw il-negozjati? Kif qal il-President tal-Konsil, l-element prinċipali edinem biex wieħed eh, biex ikun hemm riżoluzzjoni tal ġrus mawda li saret wara f'xi eh, ftit ġranet wara n-negozjati u ġiet adottata bl-astenzjoni tal-Istati Uniti. Ġifieri waqfin tal-ġlied, garanziji minn tal-Eġittu biex ma jkomplux bil-kontrabandu tal-armi mit-tunnels, bil kontrabandu tal armi mit tunnels u jiftħu jifetħu il-frontieri għall un umanitarja u li kif ukoll li tiġi eh, li mibawta forza mmek parteċipazzjoni internazzjonali u bil-parteċipazzjoni kol tal-Forza Sigurità Palestinjana u il-Filadelfia korridor li jem bej il-Gaza u l-Eġittu. Eh, naħu l autorita palestinjana oċċettadda u Izrael ħamas qed jistudjaw din proposta. Jien naħseb li huwa importanti ħafna li kemm jista' jkun malaj eh, xi ħaġa tirnexxi. L-aħħar informazzjoni li għandi hija li kulħadd qed jistinka biex eh, jaħdem fuqha u minn ftit jiem ħajkonna waqfin tal-ġlied u nispera li dan ikun hekk. fuq l eh, perspettivi fi żmien medju, sfortunatament eh, l-Izrael u l-Hamas eh, l qabel kollox maċċettawx ir-riżoluzzjoni ta' ġus Mawda, iżda mill kuntest ta' kuljum kifat nispera li ftej nista' ikun hemm ftejim Huwa importanti li wieħed jgħid u jaraf li l-Eġittu kellha rwol eh, kruċjali fil-kuntatti diretti mal Hamas. U f'dan is-sens eh, żjara ta' President Sarkozy għas-Sirja kif ukoll l-isforzi min ta' tat-Turkija kienu ta' importanza kbira. Jiena nifhem ukoll li eh, l-laqa tal-livell li ħassir tal-pajjiżi Arab fil-Qatar Eh, aħna ħanipruvaw li bdin l-attività diplomatika l-appoġġaw kull attur relevanti li għandhom il-kapacità li influenzaw l-Hamas biex ikun nistaw naslu għal soluzzjoni li hija sostenibbli skont il-riżoluzzjoni eh, tal-ġnus ma'uda tal-Konsell ta' Sigurtà 1860. Immedjatament li jiġi miftijem l-waqfin tal-ġdid aħna konna bżonn naħsbu wkoll nirriflettu dwar ta' konferenza biex inkunu nistgħu niformulaw miżuri iżjed konkreti biex intaffu il-bżonnijiet umanitarji tal-popolazzjoni eh, palestinjana fil-Gaza. Ma dan kollu aħna rridu nkunu ċari, fis-sens li mod kwalunkwe ħaġa li nagħmlu m'għaddix mhux ħatati eh, tagħmel għandax tkun kontribuzzjoni għal da ċiklu ta' ta' ta' eh, tifrik u raġaw nibnu. Naħseb li nkun nistaw najnu b'din forma biex namlu sforzi kostruttivi kama minna b'l-moddi. Inti tafu kolli li s-Segretarju Ġenerali Ban Kimon qiegħed palissa jżur iż-reġun u nispera li kun jassam il-kontributa għal din is-soluzzjoni finali u kun hemm suċċess li huwa essenzjali biex naslu għal dawqfin tal-ġdid. Eh, issa fizm, fizmin fit-tul naħseb Naħseb li l-offensiva militari kull ma għattamel hija dajjef il-fiduċa bej żewġ naħat. L-operazzjonijiet militari qatt ma jista' waslu għal paċi eh, durabli. Eh, proċess ta' negozjati politiku biss. Allora dialogu għandu jarġa' jibda bejn l-Izraeli u l-Palestinja u fost il-Palestinjani nifisom Darba eh, l-ossolitajiet jispiċċaw naħseb li jkun importanti u li jarġaw eh, nidu eh, taħdidiet biex waslu għal paċi komprensiva. Naħseb li hawnhekk inkunu nistgħu naħdmu mal-Administrazzjoni tal-Istati Uniti il-ġdida biex niskuraw li hi tkun disposta tappoġġa il-negozjati bilaterali mill-bidu. Jiena ħab gost bil-dak li qalet segretarju tal-Istat Harry Clinton tibda fil-funzjonijiet tagħhom naftidaw u qalet il-bieraħ li e, l-partijiet jiddiskutu fuq sustanza mhux fuq il-proċess u li il- u l-proċess ta' Napolis jasal għatmim tijaw. Din il-krisi juża li konklużjoni hija eżett juża importanti. Il-kwestjoni ta' rekonċiljazzjoni bejn palestinjani u kolli hija importanti u mhux probabbli li l-Ħamas ħatiġi radikata minn din l-operazzjoni militari. Probabbilment eh, forsi tiddajjef militarment imma tiġi imsaħħa politikament. Il-pożizzjoni ta' Eh, hemm il kussjoni tal-President Abbas u koll li ħajasal tmim tal periodu tijaw. Hemm bżonn li biex naslu għal paċi li ddum eh, hemm bżonn autorita Palestinjana b-saxħita li d-tkellem fissem il-Palestinjani kolla u li kolla impen għal żewġ stati ma' żewġ stati mm, mm, mezzi paċifiki. Paċifiċi. Il-konflitt f'Gaza sfortunatament għandha wkoll konsekwenzi negattivi f'dak l-għandu xjaqsam l-appoġġ reġjonali għal proċess ta' paċi. L-istampa tal-Izrael ma' ċerta pajjiżi li huma favur il-pajjiż eh, sofriet eh, inħabba s-soffrimenti tal-popolazzjoni ċivili fil-Gaza. Il-mexxejja tal-Izrael u l-popolazzjoni Izraeljana għandhom jifmu li dinja negattiva ħafna għall-aspirazzjoni tagħhom li jgħixu fil-paċi. Aħna bib tagħhom u rridu ngħidulhom li aħna qed nagħmlu hekk ah, l-Izrael m'għandix eh, taħli żmien biex tasal għal paċi. Sinjuri, dan huwa l-ewwel eh, analiżi tiegħi, forsi mela sekk qasira, imma eh, rridu naħdmu biex naslu għaddi waqfin ta' biex nkunu nistaw għahna navanzaw u naslu għal negozjati ta' paċi mill-amministrazzjoni Amerikana l ġidja Grazzi. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Wir kommen jetzt. Grazie Hafna. Naslu għad debattitu tal-grupp issa fissam il-PP, ID. E Jose Ignacio Salafranca Ġenuti. 16 il-ġurnata ta' fil-Gaza frankament ħallew ehm, bilanċ eh, li ħasibna ħafna. Li zed ħaġa gravi ovvjament hija daw il-vittmi innoċenti, speċjalment tfal, eh, dannu, kaos eh, u l-kawza l palestina mifruda għandek il-radikali kontra il-moderati u għandek proċess ta' paċi li sfaxxa. Għax kif kien qed jgħid ir-rappreżentant tal-Presidenza eh, wieħed jista' jitlef eh, jerbaħ il-battalji kollha ta' gwerra imma wieħed jitlef il-paċi. Indipendentament mir responsabilità jew minn f'min ħawweħ waħlu jew eh, naħa jew l-oħra jew żewġ naħat li ħaġa importanti għadha kemm għamlet referenza li għas kummissarju Walzer. Ġifieri li eh, ħaġa importanti huwa waqfin tal-ġlied. Wieħed 860 tal-ġlus maqda li hija ħaġa eh, obbligatorja vinkulanti għal żewġ naħat. Fl-istess ħin aħna rridu ntaffu s-sitwazzjoni verament terribli li hemm fil-medda ta' Gaza. Eh, li hija gvernata mill-Hamas, organizzazzjoni li hija fil-lista ta' organizzazzjoni terrorista tal-Unjoni Ewropea, li aħna rridu nfakru, mhux biss hija waħda mill-kawżi tal-konflitt li hija hija konsekwenza ta', ta ċirkustanza terribbli. Il-grupp politiku tiegħi, sin President, jappoġġa u jifhem u, jaraf l-isforzi ta' gruppi politiċi kollha biex eh, jappoġġaw ir-riżoluzzjoni, jappoġġaw ir-riżoluzzjoni li ħan napprovaw u eh, faħar ukoll dawk ir-rappreżentanti li kienu rappreżentant eh, Brock li kellhom biċċa xoħd verament diffiċli biex nappoġġaw l-isforzi ta' Kommissjoni ta' Konsil eh, biex flimkien mal-pajjiżi Arab l eġittu u membri tal-kwartet inkunu jistaw naslu għal da waqfin tal-ġlied. President, aħna qegħdin għanna tama fid-dikjerazzjoni t tisar fil-bieraħ u dim il-Kumitat ta' Affarijiet Barranin tas-Senat Amerikan taħalik Clinton biex ikol toffri diplomasija pragmatika ta' dialogu u effettiva. L-aħħar ħaġa, l-Unjoni Europea hija Unjoni ta' Valuri u U l qabel kollox hija il-paċi. Naħseb l-Unjoni Ewropea għandha timmobilizza l-isforzi kollha u tagħti l-isforz eh, il-peace politiku tagħha biex eh, favur din il-kawża. Minar ma fl-istess ħin eh, ma nħallux li moħħna jitfixkel u għalbna jisir zjattif. Grazie ħafna, Prezident. Vielen Dank für die Sozialdemokratische Fraktion Martin Schulz. Fünf Minuten. Grazzi għal grupp soċjalista għal ħames minuti Sur Schulz. Grazzi ħafna Sur President, Signori. Debattiti ta' din ix-xorta huma dejjem diffiċli għal dawk kollha konċernati, diffiċli għaliex Iżrael huwa pajjiż ħabib tagħna ħafna minna u dan japplika lija wkoll ħafna minna iħossu Eh, rabta ma dal-pajis fi spirtu ta' biberija u għalek huwa aktar importanti li wieħed jitkellem fuq aspetti kontroversjali ma' ħabib tagħna. Sa issa dal-konflitt wassal għal elf eh, persuna mejta fi 17 il-ġurnata dan huwa konflitt imdemmi u huma nisa u tfal l-aktar qegħdin ibatu. Għanna rezoluzzjoni tal-ġnus maquda U l-idea i li ikonna waqfin mill-ġliet li ninegozjaw waqfin u li nimplementaw. Il-konflitt issa jkun insolvut biss skont il-liġi internazzjonali din hija ħaġa ċara ħafna. U il-liġi internazzjonali u l-liġi umanitarja għandhom jiġu obduti. Huwa ovvju għal eh, pajjiż li ma mexxi minn stat ta' dritt huwa ħasra li għandna dwar dan. Isa di mhux ħaġa ovvja qed ngħidu għandu jkun hemm waqfin mill-ġlied u għandu nadab kollu li nistaw f'mod umanitarju sabiex insolvu l-problemi. U vitali li niżguraw illi ma jkunx hemm aktar imwiet. U ukoll sabiex inwaqfu darba l dejjem il-ġuħ u avvenimenti tal oħrajn. Izrael, ovvjament, għanda dritt defendi li l-annifissa kontra dawk li jridu ifarku l-pajis. Pero, pajis li jimxi skont l-istat ta' dritt irrit jaħseb fuq jekk il-mezzi li jottuża miex proporzjonali jew le. U naħseb il-maġġoranza tal-persuni f'din il-Kamra jaqblu li dawn il-mezzi ma jurux proporzjonalità. Jena naħseb illi indipendentement mill-orientazzjoni politika tal-bib tagħna f'Iżrael, nafu li Hamas mhuwiex moviment tal-paċi, nafu li f'Hamas persuni li immexxu ma jaqsmux il-valuri tagħna u għalhekk eh, naraw rockets sparati lejn Iżrael u dawn huma attakk u Iżrael ovvjament għandha tiddefendi lilha nifisha però Huwa ħażin illi inti tirrifjuta li tiddialoga jekk dialogu huwa prerequisit għal paċi, mela allura ċaħda ta' dan id-dialogu ifisser illi qiegħed taċċetta il-gwerra u l-konflitt. U dan l-aġir għandu jinbidel. Iva għanna nitkellmu ma' Hamas, għanna namluħ dan, jekk Izrael ma jistawx jagħmlu dan direttament, jina dal-punt nifmu politiċi Izraeljani jgħidulna li ma nistawx namlu dan, nistawx nitkellmu ma' Hamas, hemm ħafna ċittadini f'dal pajjiż illi jaħsbu li xort għandu jsir dan, però jekk il-gvern jgħid li ma nistawx namlu dan, mela allura Naħseb li Iva hemm biżejt possibiltajiet fil-medjazzjoni nazzjonali pal kwartett pereżempju fil dan il-kwartett Dan huwa wieħed mir li nistgħu eh, nadottaw aħna pal unjoni Ewropea ġveri napoġġaw il-kwartett u niżguraw li dan id-dialogu isir realtà. U għazin illi tassumi illi fl-aħħar ta' dana kollu se jkollna soluzzjoni permezz ta' intervent militari. Naseb dan huwa raġunar ħażin, mhux se jkollna l-ebda soluzzjoni permezz ta' terrorizmu jew permezz ta' ġlit konvenzjonali. L-unika soluzzjoni hi medjazzjoni internazzjonali bejn iż-żewġ partijiet konċernati rridu waqfin mill-ġlit issa u dan il-waqfin mill-ġlit għandu ikun implementat taħt il-mekanizmi tal-liġi internazzjonali, forsi wkoll forzi multinazzjonali wkoll li jinvolvu l-istati Arab u Mużulmani wkoll din hija possibilità dun mod kif intejbu s-sitwazzjoni. Matajna kont għadni zaħir u tħalt fil-politika, u għalinna li mannix nitkelmu ma' terrorizmu, ma' terroristi. Jassar Arfit kien il-terrorista prinċipali dak iż-żmien ftit snin wara rajt stampi fuq televizjoni li jgħidu li dan it-terrorista u rebaħ il-Premju Nobel għal paċi li kien possibbli dak iż-żmien ukoll huwa possibbli għal ġejjieni il-mistoqsija il-mekkanizmi li huma dispożizzjoni tagħna huma biżejjed biex noħolqu dialogu jekk ir-reżoluzzjoni tagħna wa kiena xtaqt nirringrazzja l-persuni fil-grupp politiku tiegħi u gruppi oħrajn ħadmu flimkien sabiex jappoġġaw din ir-reżoluzzjoni dan kien messaġġ pożittiv xin waslek, jien xina niksbu dan, mela allura nkunu għamilna kontribuzzjoni sabiex inwaqfu darba l-dejjem is-sitwazzjoni inaċċettabbli li svolġi temmek. Grazie ħafna. Għal grupp tal-Liberal Demokratiċi l-Honorable Nates Ujtebruk. Grazie ħafna. Sor President, Signora Kommissarju. Tal-waqt se jkonna niddeċidu x'inhu ma ħtiġijiet tagħna u waqfa mill-ġlit armat u waqfin mill-operazzjoni ta' Izrael f'Gaza u wkoll aċċessa l-għajnuna umanitarja waqfin mill-ġlit minar provvista eh, ulterjuri ta' armi u koll li jerġa' jkollna frontieri bejn l-Eġittu u Gaza wkoll ftuħ mill-ġdid tal-punti tat transitu u tneħħija tal-embargo. Dan se jkun din se tkun fażi komplessa ħafna li ħatkun teħtieġ il-preżenza ta' forza internazzjonali u l-Unjoni għandha tipprepara ruħa sabiex tipparteċipa forza ta' din ix-xorta. Xtaqt tinżid żewġ punti wkoll jekk dan se jkun ta' suċċess l-Unjoni Ewropea għandha titkellem mod ċar u m'għandix eh, taġġixxi b'mod diżorganizzat sentimenti u ma tajbin imma ovvjament l-azzjoniet huma aqwa mill-kelma l-Istati Uniti wkoll għandha tkun involuta kif ukoll anka l-Lega Arbija u l-pajjiżi kandidati fil-Lega Arbija finalment Izrael għanda tejjeb is-sitwazzjoni fil-punent tal-Ġordan. 164 checkpoints, l-bini ta' ħajt oli 8 metri u anka it-teddida l ċittadini palestinjani miex alternativa għal ċittadini ta' Gaza sabiex eh, jieċdu jiġdu l-appoċ għal-Hamas u nittama jasal il-jum fej kullħat ikun jista jersaq lejn il-mejda tan negozjati Grazzi għal grupp tal-UN, e Kristina Morgantina żewġ minuti, grazzi ħafna. Il-kol kemm aħna imħazba minħabba din is-sitwazzjoni, pero jiena nemmen illi hemm id-dmir għalmenu minna ħatijaj, tiegħi illi neċħdu kull tip ta' ipokrizija eh, L-oqda ila ġejja żmien twil id-dritt leġittimu sakrosant tal-Palestinjani li kollom eh, nazzjoni ħiles jaddu kol mill-dritt sakrosant ukoll ta' Izrael li jkun pajjiż rikonoxxut. U nafu li Izrael tneħħa mill-mappa ġeografika ta' ħafna pajjiżi. Nafu li Franza, l-Italja, Spanja, il-Ġermanja, ma kienux jittolleraw illi jitneħħew mill-mappa ġeografika. Ma kienux jaċċettaw illi jkunu konsidrati pala inesistenti. U nafu illi ma kienx Izrael illi beda din, din il-gwerra mal il-terrorizmu qed narawh bħala wieħed mill-problemi prinċipali. Sur President, inna subliminari ipokrisija Illum għanna dmir li nirraġunaw b'mod differenti ma nistawx naħsbu illi dialogu ma terroristi huwa ġustifikat mill-fatt illi inqatlu tant ċivili għaliex dan joħloq l-iskuża għal kull terrorista sabiex fil ġejjini juża l-vjolenza, il-forza u il-mewt sabiex jikseb leġittimità politika. Jiena nemmen li pal-Unjoni Ewropea irridu nsibu fl-aħħar mill-aħħar koeżjoni aktar b'saħħitha, kapaċità sabiex niffaċċaw ukoll eh, l-loqda ta' rapport ekonomiċi ma' pajjiżi li ma jirrikonuxxux l-Iżrael u kol sabiex nwaslu lajnuna umanitarju li jippermettu li ċittadini Izraeljani u Palestinjani sabiex eh, ikunu protetti. Eh, F'dar kas ovvjament il-Palestinjani tisofru aktar u wara dan kollox sur President naseb li huwa ġust ukoll illi nirrivedu din il-pożizzjoni li għandna fuq lajnuna li natu u li maħniex nikkontrollaw. Grazzi. Grazzi ħafna għal grupp tal-ħoddor l-Onorevoli Konbendi tal tliet minuti. Grazie ħafna sur President, kollegi. Is-sitwazzjoni hija waħda li ġib dispjaċir tama għal paċi u sigurta edha tevapora uh, brata maġla uh, et naraw mwiet ta' nisa ġil, tfal, naraw eh, rata ta' fatalità għolja ħafna. U għanna naġiċu ovvjament kull minħaseb li din il-gwerra kienet loġika li hija ġustifikata mill-fatt illi kienem dawn l-attakki, l-attakki ta' rocket suq l-Izrael u jgħid li huwa ġustifikat illi Eh, natu lezzjoni l-Palestinjani da tip ta' raġunar huwa raġunar żbaljat. Din hija lezzjoni ħażina. Inna żmien nafu li minn min jibda gwerra għandu jkun jaf kif jispiċċa. Wieħed irid jiftakar x'inhi l-loġika. Il-loġika hija aktar sigurtà l-Iżrael u llum il-lan ta' din il-gwerra musen se nkiseb qatt billi nużaw il-mezzi li qed jintużaw palissa. Però se nispiċċaw faktar imwiet mwiet fil-kamp palestinjan u iktar kemm ikun hemm mwiet fil-kamp palestinjan inqas hemm ċans ta' eh, paċi. U għalhekk irdu nkunu ċari. Martin Schulz kellu raġun meta qal li għandna nipproteġu Izrael minnhom infusa ma għandna nipproteġu l-Iżrael mit-tentazzjoni illi jaddu għal gwerra sabiex jipproteġu l-nfusom, għanna niproteġu l-Palestinjani mill-Hamas għanna niproteġu ċivili palestinjani mill-Hamas. Dan huwa rwol tagħna, dan hu l-biċċa xogħol tagħna bħalissa, però rridu nkunu ċari qed nistaqsi l-Kunsill sabiex jieqaf jaħseb dwar eh, relazzjonijiet aħjar ma' Izrael. Ma nix nitkellmu fer relazzjonijiet aħjar ma' Izrael meta situazzjoni li din mhijiex soluzzjoni valida. Xtaqt nistaqsi lil kull min irrit dialogu maħam ma jassabiex ma jkunx naiv iżejjed. U għet jista jaħseb li jista jiddiskuti ma' Hamas, imma Hamas fi strategija taħħa trit li mwiet u Izrael fa' privat waqaw fin-nassa. Iktar ma' jkun hemm mwiet f'Gaza, tant aħjar għal Hamas. U din hija verità oħra li rridu niftakru mannix naċċettaw din l-istrateġija ta' suicidju li da eh, torkestra Hamas li tagħmel il-vittmi u torkestrom hija il-politika tal-Hamas u l-unika persuni li staw jissolvu il-problemi ta' Hamas huma l-Palestinjani. Ġala darba Izrael banduna l-okkupazzjoni tagħha sakemm Izrael ma toħroġ b'soluzzjoni pożittiva għal palestinjani fix xatt tal-Pulent, minn mela allura aktar u aktar palestinjani se jmorru u jappoġġaw il-Hamas. Il-dawn in-nies duntu tuhom it-tama fix xatt tal-Pulent u fiż-żoni palestinjani hemm eh, bżonn ta' rivolta kontra Hamas, jenajnu għom jagħmlu dan, eh, jenajnu għom E, eh, fil-kawza tagħhom biex bekk il-Palestinjani jeħilsu darba dejjem il-Hamas. Grazzi ħafna għal grupp tal-GNGN is-sjula Snura Morgantini. Grazie ħafna. ħafna najna persuna li tilfet eh, l-familja tagħha u d-djar tagħha u d-dar tagħha. Aħna żorna propja l surra Ed li għalinna b'dispeċir kbir illi Hamas sejajt illi rebaħ meta din l-aggressjoni tispiċċa. Izrael ukoll jgħidu li rebħu. Fil-verità aħna mitna, aħna ċivili. U jinnajt ħagħoħra illi fil-verita b'dawk l ta' tfal u nisa li rajna u jinsabu fl-isptar u mandomx kuri dawk li indarbu aktar minn 400 emmek et, et mut il-liġi il-ħolma tal-Europa li trid id-drittijiet tal-bniedem ikunu drittijiet universali u dinija traġedja Aħna maħniex qed inkunu effikaċi bizzejiet. Il-Komissarju Ferrero Waldner jien għandi stima kbira għalej, kuna naf li qed taġixxi u taħdem bisħiħ int u ħafna oħrajn, però jiena nħoss li għandna nifmu b'mod ċar illi din il-gwerra militari dan il-militarizmu ta' Izrael mhux se jwassal għal salvezza nifisa ta' Izrael imma għal mewt morali kif qal David Grossman meta eh, rabbi kien inqatel minn fundamentalista eh, l-ludi u mux mużulmanu dan, sempliciment għax xrit iġib il-paċi. Jekk joġobkom iqfum il-ġlit, kienem tabib Norveġiż li qed jaħdem 24 sija emmek f'Gaza, qed jgħidilhom iqfu mill ġliet u allura l-Konsil ta' Sigurta irrid jibda jimplementa il-klim tagħhom stess. Iva għad-diplomazija ma rridu nużaw mhux biss diplomazija manka l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna. U l-istrumenti li għandna għall-Iżrael huwa dak tal-upgrading. U nieħu gost nisma u koll illum rappresentant tal-Komissjoni Ewropea f'Tel Aviv illum għalli Mux iż-żmien issa li nitkellmu fuq l-upgrading imma hemm bżonn li nifqhom il-ġlied għalissa. Naseb li dan huwa messaġġ ċaru messaġġ b'saħħtu wkoll. Inti kontett tajt protezzjoni u protezzjoni internazzjonali. Naħseb li huwa żball li naħsbu biss fuq Gaza u Raffa il-protezzjoni għal popolazzjoni ċivili tiġi mit-tramontana, tiġi mill-attakki izraeljani li jiġu mit-tramontana għal kontroll fuq il-frontieri u kontroll ġenerali, raffa erz, għaliex minn dejjem il-Palestinjani mill-1992 mill-ftejm ta' Oslo ma jistawx joħorġu minn erz jekk mhux u inti taf biżejjed laqas il-morda messaw joħorġu. Allura rridu naħdmu mhux biss neħħu tunnels, neħħu l-armi li jistaw jarmaw il-Hamas, imma inneħħu kol darba l-dejjem il-proibizzjonijiet. Ifqu mill-ġlib, mill-ġlib u fu e, ostakolaw l-għajnuna umanitarja u e, liberaw il-crossings. Jekk ovvjament in-nies m'għandix ikel xtikol, mela allura Emżon pressjoni sabiex Hamas tiqaf darba l-dejjem illi taġġixxi li tolqot il-ċivili Izraeljani ma l-Izraeljani għandhom ikunu jafu li x xatta l punent hija kontrollata militarment u din hija xi ħaġa għandha tiqaf darba l-dejjem. Grazzi. Vielen Dank Luisa Morgantino, ich möchte Ihnen Grazzi, Signora Morgantini. jina nishtiq nesprimi r-rispett tiegħi flimkien ma' kollegi oħra għaliex inti għamilt l-almu tiegħek fil-missjoni tiegħek ġewwa Gaza. Issa Bestjan Belder għal minuta. Grazzi sur President. Il-Palestina hija eh, territorju Iżlamiku bħala moviment Iżlamiku il hamas żama dan il-prinċipju għal ħafna żmien u appoġġjat mill-Repubblika Zamika tal-Iran. Meta nħarsu minn dan il-punt eh, di vista ideoloġiku m'hemmx post għall-Istat ta' Izrael fil-Vant Nofsani. L-effetti ta' din da' dan it-totalitarizmu musulman huwa dan il-konflitt hekk imdemmi issa ġewwa l-medda ta' Gaza dwar il-Hamas fil-gwar tal-Hamas dan eh, jgħat jibbenefiċi, jibbenefika minn din il-gwerra kollha. Jekk l-Ewropa trid tiżgura li l-Istat ta' Izrael jibqa' hemm, allura hemm bżonn ta' konfrontazzjoni ma' Hamas. U dan irridu nippreparaw għasew minn qabel għaliex il-waqfin mill-ġlied hija sempliċement eh, pawża għal Hamas għaliex jekk eh, din issir din ma tkunx waħda permanenti żgur. Issa s luka Romanjoli għal-membri mhux affiljati. Grazzi kollegi, ikolli ngħid li l-maġġoranza ta' din il-Kamra taqsam il-xewqat ta' paċi u issa ħafna minna hawnhekk espremu jawhom. Jiena naħseb li anke kif sostna l-Kunsill naħseb li hawnhekk il-kummissjoni kellha triq ta' dialogu. Il-waqfa mill-ġlied bilaterali jista' jkun impenn li jmiss biex eh, gwardjaw il-fasċa internazzjonali u hawnhekk il-kollega tiegħi Morgantini għandha raġun meta tgħid li, din il-medda mhix biss ta' Gaza ma jew ukoll tal-territorju tal-Palestina. Dwar dak li qalet il-Kummissarju Ferrero Waldner u l-attività diplomatika li jassemmit din tista tidder eh, fil-kas fil li hija qalet u permettu li li jiena naqsam dan l-approċ. Inna dejna l-ħafna snin eh, biex nsibu soluzzjoni għal żewġ popli ma rridux ninsew dan Uridu kol naffermaw il-dritt internazzjonali. Memx, u mus se jkun hemm qatt soluzzjoni ta' gwerra, dan qalu l-kollega Schulz. Ikolli ngħid illi soluzzjoni tkun xi tkun qatt ma tista' tkun soluzzjoni eh, ta' gwerra. kolli ngħid l-Unjoni Ewropea għandha l-istrumenti għad dispożizzjoni taħħa biex eh, ssib soluzzjoni diplomatika, grazzi. Grazzi. Is-Sur Schulz huwa għagrat li inti semmejtu hawnhekk fil-sentenza tiegħek. Issa il-Sur Brock jista' jkun għandek raġun dwar eh, is-Sur Schulz, pero permettu li naġġa nibda aħna tkellimna dwar il-Hamas u soluzzjoni ta' stat u ma opponew għall-eżistenza ta' Izrael u ma qegħdin jisparaw kontra l-popolazzjoni tagħhom stess. U ma qegħdin jużaw il-popolazzjoni tagħhom pala bħala eh, ta' targa ta', ta bnedmin. Din hija bħalli kieku qed impoġġu dawn żewġ affarijiet fuq żewġ kejl differenti. Fi gwerra jekk hemm gwerra m'hemm l-ebda qtil li huwa ġustifikat. L-ebda qtil huwa ġustifikat. Għal daqstant Aħna ma rridux insommu manħa waħda, pero namlu dak kollu possibli biex niksbu waqfin mill ġlied għalhekk iridu nipprovdu għajnuna. Is-Sur Schwarzenberg u l-Kummissarju Ferrero Valdne flimkien ma l-assistenza l-għajnuna ta' delegazzjonijiet nazzjonali oħra jider li għamlu eh, għamlu aktar mill-li suppost kellhom jagħmlu għal ma rajna ebda assistenza minn ħata Nazzjonijiet Uniti u għal jiena nixtieq nirringrazzjakom ta' dan. Nixtieq nsemmi żewġ affarijiet irridu niżguraw il-dawn ir-rockets li ġejjin mill-Korea u mill-Iran jifqu eh, mill-li jaslu fl-idej tal-Hamas fil-futur dan għandu jkun lan tal-wafqin mill-ġlid irridu niżguraw li kun hemm trattati nazzjonali permezz tal-kortet, permezz tal-legarbija, u fil-qalba ta' dan kollu jrid tkun hemm leġittu li l-korritur ta' 15 km ikun eh, ikun hemm supervizjoni fih biex dan, dan kollu jieqaf. Dwar l-attakki ta' Izrael naxtaqt ngħid kumment aħħari din hija dan huwa l-ewwel pass żgħir jekk Izrael trid eh, imsieħba deċenti fil-Palestinjani u jridu jisibu soluzzjoni tastat irridu jizguraw illi dawk il-Palestinjani u l-President Abbas ikollu eh, ikollu l-appoċ tan-nies. Dak kif isser illi eh, jieqaf dan il-ġlit jekk aħna rridu li jkun hemm politika ġdida ta' negozjati, grazzi. Inti bisti il-ħin tiegħek issa Pasqualina Napolitan. U dim din il-traċedja, l-paroli, il-klim tagħna jistgħu ma jkunux eh, biżejjed. Eh, eċiren ta' nies u nisa u tfal qegħdin imutu. mutu min jaf eh, Gaza, min forsi jirraf fuq il-mappa fej edha Gaza, jaf li lebda tip ta' operazzjoni militari ma tista seħ minnajr ma jinqatlu diversi ċivili l-lum il-ġurnata l-Izrael tista tkun aktar ċerta forsi wara li għajmed daqstant mibeda um, u kif tkun iktar ċerta jekk eh, u ma min tista ssib soluzzjoni jekk mhux ma Hamas mod dirett jew indirett. Ir-riżoluzzjoni tagħna saħħaħ il-sejħa l waffin mill-ġlieta kif esprimew ukoll in-Nazzjonijiet Uniti. Ejjew nappellaw biex eh, ikun hemm rispett u l-Unjoni Ewropea tagħmel dan possibbli riskju li dan il-massakru forsi jista' idajjef anke aktar l-autoritajiet tal-Palestina. Dawk illi eh, tant eh, u tant eh, bazaw l-affarijiet fuq il-negozjati ma' Izrael. Irridu nistaqsu x'kisbu dawn sissa b'mod konkret? Xejn. Din hija r-risposta illi aħna rridu nagħtu jekk aħna rridu nibdew inxejnu inneħħu il-mibeda u l-vjolenza grazzi. Grazzi Pasqualina Napoletano. Grazzi tal-eżammejt mal-ħin tiegħek. Is-Sinjura Sanchez għal żewġ minuti aħna lkoll naqsmu r-responsabilità tagħna f'dak li qed jiġri il-ġurnata aħna permettejna l-affarijiet li jmorru lura. Aħna eh, ma ġexxejniex meta kien hemm il-blockade ġewwa Gaza. Illum hija 19 il-ġurnata tal-gwerra. Eluf, eh, elf, kważi elf mejtin uħut midruba uħut qed jistennew li jiġu evakwati. Xiren ta', ta eluf ta' refugjati li m'għandhomx fejn imorru daqstant is-sitwazzjoni umanitarja sejra għallar, 700 eh, persuna ġewwa Gaza m'għandhomx eh, elettriku dan ilu għaddejja ħafna ġimat ilu għaddej għal tliet ġimgħat fejn in-nies qegħdin jippruvaw jgħixu hemm wis eh, eh, miżerja, hemm wis persuni li qegħdin isofru dan irid jieqaf u jrid jieqaf issa. Ir-responsabilità tagħna bħala Ewropej hija dik li aħna niċtu il-kompjaċenza fuq kull aspett tagħha. Ir-responsabilità tagħna hija li aħna naraw li żewġ naħat jaċċettaw in-negozjati din hija kwistjoni ta' ġranet, forsi anke sijat offensiva fuq l-art ġewwa Gaza City. Rridu nigarantixxu s-sigurtà ta' dawn in-nies. Irridu nigarantixxu li dawn ikunu jistgħu komplu jgħixu u jkun hemm il-paċi, irridu inneħħu il-blockade. Il-koll nafu illi biex niksbu dan iftejm jista' jkun biżejjed li l-Ewropa u l-pajjiżi qarbin Eh, U Nazzjonijiet Uniti jitkellmu b'vuċi waħda dak li jrid iseħħ u din hija ħaġa li jiena naqsamma magħkom il kolawn hawn hija dwar li aħna iridu nirbħu il-paċi u mhux nirbħu l-gwerra. Grazzi. Issa Robert Angeli li għal żewġ minuti. Napprezza l-klim tal-Kummissarju u l-President Pottering meta huwa eh, huwa tkellem u tkellem kontra responsabilità ta' Hamas u kol b'moċċar iġġudika il-reazzjoni ta' Israel para reazzjoni sproporzjonata, pero E, eh, il-krisi baqat hemm minkejja dan il-klim kollu. It-tfal, l-nies li għandhom bżonn ta' innuna umanitarja u aħna għanna rridu nirrealizzaw, rridu nistaqsu xi mistoqsijiet, per eżempju meta u tfal tagħna kienu qegħdin e, jiftu r-rigali fil-miliet kemm jietu f'Gaza? 200, 300? Forsi l-Komunità Internazzjonali setet tagħmel xi ħaġa ħjar ġewwa Gaza, jiena naħseb li iva. Rridu nħossu il-pis fuq spallejna ta' responsabiltajiet tagħna. Mhux biżejjed li noqogħdu niġġudikaw il-Ħamas, l-Iżrael. il ħamas l iżrael u min għandu t-tort u min għandu responsabiltajiet. fortunatament apparti l-emerġenza, hemm ukoll il nuqas ta' adekwatezza tal-Ewropa. U nuqqas ta' abilta illi nibnu politika fit-tul, politika ta' paċi fit-tul. Illum aħna rridu nistaqsu bisħiħ eh, għal waqfin mill-ġlied, pero dan mhux bizzejiet. Irridu irridu nfasslu l-kondizjoniet tagħna biss bisħieħ u rridu niftħu proċess ta' paċi fil-vant nofsani. Anka jien nixtieq insemmi l-klim tal-Papa illi hu qal illi hemm bżonn nagħtu risposta konkreta. Biex bekk eh, n-nies ġewwa dan it-territorju jkunu jistgħu jgħixu fis-sigurtà u fil-paċi. fil paċi ikolli ngħid sur President illi il-vjolenza, l-odju dawn huma forum ta' faqar, forum illi forsi huma fost l-aktar li rridu niġilduhom grazzi. Inti bist il-ħin tiegħek issa Sinjura Flother. F'Gaza rajna mwiet, rajna midruba, pero rajna nis li rnexxilhom jisalvaw il-ħarsin tal-popolazzjoni ċivili hija priorità u bħalissa din ma teżistix, manna nġibu l-ebda skużi għaliex aħna hawnhekk fallejna. Sur President tal-Kunsil taħseb li għamilt dak kollu li stajt taħseb li għamilt l-almu tiegħek biex tipprova ġib l-nista Izrael biex iwafqu dan. Le, ma naħsibx inti għamilt l-almu tiegħek. Kien hemm xi għajdu tilli kien ħajkun hemm upgrading fir relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael dan kien żball. L-ideja tar reati tal-gwerra din hija xi ħaġa li rridu narawha sew. Jidher il-Kunsill lanqas biss jista' jistaqsi l-protezzjoni, jistaqsi għall-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Lanqas nistgħu eh, naraw din il-klawżola din hija politika imwaħla hemm okkupazzjoni militari hemm il gwerer nagħmlu l-almu tagħna, però ma nexxinniex dan huwa falliment. Liġi internazzjonali trid tiġi obduta u l-klawżola tal-drittijiet tal-bniedem trid tiġi obduta wkoll jekk aħna maħniex kapaċi nużaw il-pressjoni, nużaw il-mezzi kollha disponibbli. Allura sejrin nagħmlu. Kif se nieħdu azzjoni? jekk aħna nipproċedu f'dan l-approċ eh, jisu ma ġara xej, aħna sejkonna, sejkonna aktar imwiet, eluf ta' imwiet. Aħna se nitfnu, aħna ek edin nitfnu l-proġett uman, id-drittijiet tal-bnidem u l-prinċipju tal-Europa u koll. Is-sur Anġeli li għal żewġ minuti. Is-sur Tranta Filida għal żewġ minuti. Jena nesprimi solidarjetà tiegħi man-nies tal-Palestina għal 17 il-ġurnata huma qegħdin jiffaċċjaw il-gwerra il ta' Iżrael li qiegħda tivjola id-drittijiet tal-bniedem. Tal Jiena wkoll insejjaħ għal wafqin ta' din il-gwerra. Wara diversi ġlied li waslu biex Gaza saret l-akbar ħabs miftuħ fid-dinja il din il-gwerra fix-xatt tal-punent u l-espansjoni tal- eh, ta' dawn id-djar. Issa il-forzi imxew lejn din l-operazzjoni militari. Dawn l-attakki kontra nofsinhar ta' Izrael u jiena nisħaq li jien kontra kull attakk minn kull naħa fuq iċ-ċivili. It-tmim tal-wafqin mill-ġlied fid-dawl tal-relazzjonijiet ta' Izrael huwa insult in-nazzjon nazzjon kollu. Ir-riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Istat ta' Izrael bħala membru ta' Nazzjonijiet Uniti għandu dmir lejn il-komunità internazzjonali u jrid ikun konformi ma' dan u ma' riżoluzzjonijiet kollha adottati minn Nazzjonijiet Uniti. Irid ikun hemm rispett tal liġi internazzjonali irrid tkun hemm investigazzjoni sħiħa internazzjonali. Il-Komunità Internazzjonali tappella għal wafqin mill-ġiet immedjat għall irtirar tal-ġlied. Irrid tkun hemm aċċess għajnuna umanitarja u ħelsien tal-popolazzjoni. Ħalluna namlu din il-missjoni, intom ħattu eh, l-passi, però mhux fuq livell umanitarju irridu nużaw il klawzoli tal-ftejim internazzjonali, irridu nwafqu li jkun hemm l-armi disponibbli għall izrael Hemm soluzzjoni għal din il-konflitt. Irridu nwafqu 42 sena ta' okkupazzjoni ta' Palestina. U għal daqstant irridu kun hemm stat tal-Palestina u futur għal atfal tal-Palestina u tfal ta' Izrael. Pero sur President il-ġenerazzjonijiet eh, biex insalvaw il-ġenerazzjonijiet futuri irridu nwafqu il-gwerra issa. Grazie ħafna. Onorevoli Lui. Xi 2000 sena ilu eh, David eh, faċċa il-golea fuq biċċart f'dik il-raġun huwa essenzjalment essenzjali li jkun hemm garanzija ta' sigurtà tal-Istat Iżraeljan. Soluzzjoni waħda hemm li għandu jkun hemm eh, stat Palestinjan sovran. Il-multikulturalizmu għandu il-limiti tiegħu jekk għandek żewġ popli għandek zon żewġ pajjiżi u jekk lajnuna tal-Unjoni Ewropea għandha tkun effikaċi eh, tifoka fuq ħaġa waħda li tiżviluppa dan l-istat gvernat bi-stat ta' dritt tal-Palestinjani fej ikun l om drittijiet u responsabiltajiet hija urġenti l-estremistri huma b'saħħithom jekk daw ikun b'saħħithom u l-vittmi jkunu dajfa, aħna li għandna bżonn huwa soluzzjoni eh, politika u mhux ta' gwerra. Grazzi. L-onorevoli għal-issar minuta Il-terrorizmu jena nubodu, il-propaganda ta' terrorizmu jena ma naċċettajx. Forsi l-fat li ġej mill-landa ta' fuq eh, ta' minn konxu, għax meta nisma li l-Hamas eh, tinaj li eh, kella bżon, nħabba li kienem bżon ta' azzjoni, ta' retaljazzjoni kontra l-attakki tagħha fuq iċ-ċittadini eh, innoċenti fl-Izraelina mhux impressjonata. Xina naf li l-Ħamas bħal l-IRA f'pajjiżi huma eh, tajbin ħafna fit-terrorizmu u fil-propaganda. Is-sitwazzjoni, President, hija ċara ħafna. L-Izrael taċċetta Eh, eh, soluzzjoni ta' żewġ stati. Mal-Hamas laqqas hija biss disposta disposta taċċetta l-Iżrael jeżista u dana kont għandu raġuni kontinwament tagħmel attakki terroristiċi fuq il-territorju tal-Iżrael. U wara ħafna paċenza l-Iżrael tarġa tagħti daqqa eh, jgħidu li huma l-vittma, huma l-responsabbli l-perximes il-soluzzjoni hija fidejhom li ma jkomplux jibombardjaw l-Izrael. Naddu issa l-onorevoli Grazza Zagoropolu għazrex minuti. Grazzi ħafna President, kollegi. Nasab kulħadd jaqbel l-sitwazzjoni fil-Gaza hija waħda traġika, l-sitwazzjoni umanitarja għandha bżonn soluzzjoni immedjata Jiena nifraħ lill kommissjoni għall isforzi li qed tagħmel kif ukoll il-Presidenza għall inizjattivi tagħha. U l-isforzi biex tikkoordina l-affarijiet f'livell internazzjonali qed jagħmlu għandu rwol importanti ħafna. Aħna għandna bżonn li ikonna waqfin tal-ġlied miż-żewġ naħat. Għandna bżonn nisguraw li l-lajnuna umanitarja tkun tista' tidħol u t tamir u l-għajnuna monetarja ikun tista' jiġi sposta minnaħa l-ora ta' Gaza, tal-medda ta' Gaza. U importanti wkoll li l-waqfin ta' ġlied jiġi rispettat miżewġ naħat u jiġi implementatament kemm jista' jkun malaj. Aħna smajna l un President eh, li għanna nappoġġaw l-għanijiet tagħna għal paċi li d-dum il-ħolqien ta' żewġ stati stat palestinjan viabli li jirrispetta u jaqbel mal li l-Izrael jeżista. Tini maħħaġax mux xej ġdid. Aħna nsibu li nafusna f'xirku vizzjus ta' violenza li qed jaffettwa mhux biss il pastinjani u l-Iżraeljani iżda l-pajjiżi kollha fir-reġjun u qed jeddet il-paċi fil-reġjun in ġenerali. Għandna bżonn niżguraw li ikonna eh, passi zjed koraġużi u zjed eh, eh, biex minn dak li għamilna sissa għanna bżon li konna dialogu ċar u għanna bżon li zewx naħat juru u jikritikalu l-infusom, aħna għanna bżon faċċaw l zbalji li saru u nibnu il-fiduċa fej zewx naħat u nqawwu dat-tip ta' dialogu mal-poplu palestinjan kollu u niżguraw li jifmu kemm huwa importanti drittijiet tal-bniedem u l-paċi. Grazzi. Grazzi ħafna l-onorevoli Zwoboda minuti. Grazzi ħafna, President. Wara l-Prim Ministru Topalanik eh, għamel ċajta dal-ħodu jena nishtiq najt li jien bħala Awstrijak nishtiq eh, najt li għanna rappresentant eh, Awstrijak mill-Komissjoni u għanna u kol rappresentant mir Republika Ċeka li eh, l-Austria. Der Ministerpräsident gemeint, mich steckt nicht ein, das wird alles gut funktionieren. Meta l-Izraeljani rġuraw minn Gaza kollu kollox f-postu. Imma ħatti ħor għalli ħatti ħajk wasal għal kaos il-ritirar eh, unilaterali minnar ma kollok imsieħba ma tamilx sens, din rajnija. Ma dana kollu ma tkunx idea tajba anki bir-reprezentazzjoni moderata minnaħa ta' Hamas. ma tkunx idea tajba li ma tibdiex dialogu. Aħna enna li l-gvern ta' ta' unità biex jiġi mkisser. Ta' kien zbal, aħna għandna bżonn eh, nitkellmu, ma toġobnix Hamas za' xie organizzazzjoni terrorista u appoġġaw idejat fundamentalisti. Madonna kollu aħna mhux qed nitkellmu dwar jekk eh, joġbuni xie le, qed nitkellmu dwar soluzzjonijiet, għandna bżonn nibdew dialogu, għandna bżonn nitħattu eh, ma' daw il-nies. Kif qalu kollegi kollega wara liħor. Rridu niżguraw ukoll li n-nies li jgħixu fil-medda ta' Gaza jkun jistgħu jgħixu eh, ħajja eh, xierqa għaliex jivvotaw għal ħamas għax rawa bħala l-aħħar opportunità biex ikunu jistgħu jkampaw. Għandna bżonn nbidlu għadi, għandna bżonn natuhom speranza ekonomika għanna neħħu dal-bojkot, għanna neħħu din l-kondizjoni ta' izolament. Taħħar kumment, is-sur Brok għal li hemm kwestjoni ta' proporzjonalità ma japplikax hawnhekk japplika hija jekk intħares lej il-liġi ta' proporzjonalità jekk inti eh, eh, tweġġa lin nies qed tmur kontra dritti tal-bniedem u l-liġi internazzjonali ma nistgħux naċċettawha. L-Onorevoli Davis għal żewġ minuti, meta jiena kont li temmek ta' tliet jiem ah, jiena ma rajt eh, eh, l-tfal l-lut eh, jifacċaw l nazi ovvjament, dana jiksrek qalbek. Imma ma jispiegawx għaliex poplu li sofra daqshekk ma fis-seklu 20 qed joħloq daqshekk suffriment tal-poplu joħor f'din il-forma x'l-Iżrael għamel Gaza bħal infern anki waqt il-waqfin ta' ġlit ikun hemm splużjonijiet eh, aeroplani tal-seklu 21 jitfaw il-bombi, miet ta' tfal mejtin u ħafna oħrajn eh, imweġġa. Dan huwa mhux risposta eh, proporzjonata ta' pajjiż ċivilizzat hija il-rockets tal-Hamas eh, għandhom jiefu jina għatta dan fil-Gaza l rappresenta ta' Hamas imma ma nix nitkellmu ma l-Izraeli dwar il-bżon ta' ġidla kontra terrorizmu għax il-Palestinjani li eh, li għedin jiġu bombardi għada jistaw jisemmu smit ta' terrorizmu daw ħajsemmu l Olmert, Livni u Barak. Aħna għandna ċerta responsabilta l-azzjoniet tal-Izrael. Fl-ebda okkazjoni fl sa sabajna fjen, l-Unjoni Ewropea għat eh, segwiet l-kritika tagħha tal-trattament tal-Palestinjani minna tal-Izrael b'azzjoni dejjem natu dawl aħdar għall azzjonijiet tal-Izrael biex tipproċedi kif trid u aħna um, biex nax u uh, insejna l-lezzjoniet tal-istorja. Ma nistax tagħmel paċi ma tinamar tkellem mala l-edewa tiegħek u aħna ma nitkellmux mar rappresentanti eletti tal-poplu Palestinjan fil-Medda ta' Gaza. Aħna qed uh, n-temmu dan il-negozjati uh, biex ikonna aħjar trattament ma' Iżrael. Aħna nagħtuhom premju minn flok għom dawk aħna għanna bżon naħsbu mill-ġdid fuq dan, grazzi. Jien dank, sija. Grazzi ħafna. Eh, L-Onorevoli Xorno naħten minuta President, il-gwerra li għaddeja palissa f'Gaza hija eh, orribli u skandaluza. Kulħadd jaf li soluzzjoni militari għatma kollha suċċess fil-Lvant nofsan, is-soluzzjoni politika hija l-unika forma li wieħed jiżgura li jkun hemm paċi u rekonċiljazzjoni f'dik iż-żona u għanna ntemmu kemm jista' jkun ma ngħidin il-vjolenza jiena nappoġġa li jiġi stabbilit stat Palestinjan li kun jista' idum imma għandha bżonn ekonomija ta' nies u pjan politiku sew. l antana u li jkun hemm stati li jirrispettaw lil xulxin l-Izrael għandha dritt li tiddefendi lil nafusa ma marret il-bot wisq b'dawn l-attakki, dawn l-attakki huma immorali u l-komunità internazzjonali ma tistax eh, taċċettom meta il-proċess ta' paċi eh, fil-sbartu f'danzi għan nofsani għandu jiġi imnidim il ġdijt Nispera l-President ġdijt ta' l-Stati Uniti Obama ħajaħdem u jati priorità l dawn u nawguralu kull suċċess f'dan il-kamp u fil-politika fil-futura tiegħu. Onorevole Hammerstein għal minuta nofs. Jien kont f'Gaza ftit jimilu, Onorevole Hammerstein. Kont ftit ġranet emmek u kan esperienza qawwija ħafna konna wkoll fl-Eġittu u jiena nara li qegħdin eh, f'minuta li fej tispiċċa eh, epoka ta' u f'dawn l-aħħar eh, daqqiet ta' Bush huma ħaġa li verament mm, li għadem. Aħna qegħdin f'punt ta' tibdil għal politika ġdida lej l-Vant Nofsan li għandha tmexxi l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, eh, Obama jgħid li ħajja jitkellem ħajtkellem ma' Iran u aħna ħajkonna nitkellmu ma' kulħadd anki ma' Hamas fil-Vant Nofsan. Aħna għandna nitkellmu dwar politika ġdida għal Vant Nossani biex unikondizjonaw il-politika ta' kooperazzjoni tagħna li għandha segwi e, u tkun ibbażata fuq il-valuri tagħna e, u għandha tkun ibbażata fuq fuq il-liġi internazzjonali, il-miet ta' tfal li ma kellhomx e, idejn, pereżempju, li ħassu lejna b'ċerta speranza għandhom bżonn risposta bħal tfal fl-Iżrael. Dan jfisser li jkun hemm azzjoni konkreta dan ifisser li naġixxu fuq il-post biex nagħtu speranza lil moderati. L-ar ħaġa ta' dan li qed jiġri huwa li fajjat mara Abbas Mubarak Abdalla qed jiġu akkużati bħala traduturi fit-triq tad-dinja ħarbija. Meta jiena waqaft f'taxi fid-deżert ta' Sinaj biex nieħu kafe eh, fuq il-television kull ma tara Ħalid Mexal dan huwa id-dannu kollaterali li qed jisir dal-attakk fuq Gazi. U dan mhux ħajġib paċi għall iżrael u mhux ħaġa tajba għalina laqqas u jekk aħna ma waqfuix din il-pedagogija tal-katastrofi ħadġib ukoll il-mibeda fit-triqat tal-Ewropa. Issa l-Onorevoli Miguel Portas Bruta. Grazie ħafna, President. elf huma eh, n-numru ta' mwiet li għanna l-lum, kemm ħajn tilfużiet, kemm il-ħajja intilef eh, biex eh, libni u baraki jerbħu l-elezzjonijiet ta' frar. Aħna t-tolbu għafin tal-ġliet u tmim tal mwiet ta' ċivili, maħna rridu naċċettaw responsabiltajiet tagħna. Il-Kunsill iddeċida li tajjeb relazzjoni diplomatiċi mal Izrael. Dan hija kisu daqqatit l-Izrael minn qabel. Hamas eh, rebaħ l-elezzjonijiet fil-Palestina u għannu rispettaw għada ma nix nippermettu li naħal iżjed b'saħħitha timponi fuq id-dajjef aħna qed naraw dak li qed jiġri fit-triqat tal-ibliet tagħna, n-nies li qed jiddimostraw għandna bżonn waqfin ta' ġlied imma nafu li il-paċi dipendi fuq it-tmim tal-okkupazzjoni. Issa ngħaddu għal karti sena tal-minuta. Dak li qed jiġri fil-Gaza hija ħaġa li taqsbinna għalma. Il-irda qed tiġi qed issir minn eh, nazzjon eh, eh, tal-punenti ħaġa li mhux naċċettawx. Naf li l-Iżrael għandhom id-dritt li jgħixu mingħajr it-teddida tar-rockets, imma dak li qed isir f'Gaza mhuwiex ġustizzja, iżda massakru. Mem lebda skuża, mem lebda ġustifikazzjoni imma. Iżda ħaġa l-ar ħaġa l-Unjoni Ewropea hija li qed issir minn imsieħeb ta' negozju preferita il-valur fl-2007 ta' kummerċu bejnet kien 25.7 biljun euro. Aħna għadin raġuni għanna responsabilta meta dik eh, eh, il-flus jgħin eh, jwassal għal-mewt ta' ċivili. U għed id-dem taħħom jgħat fuq idejna u koll. Jena nittob il-Parlament u l-korpi tal-Unjoni Ewropea jimponu sanzjonijiet tal-kommerċ u jżommu memmek sa' kemm ikun hemm waqfin ta' ta' jekk aħna namlu nqas minn hekk biex nwaqfu dan eh, il-massakru nkunu eh, kompliċi. Grazzi. Zwei Merci. Tokija Zajfi għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, għal darba oħra aħna nisimgħu il kanuni fil-Vand Nofsani għal darboħra il-vittmi prinċipali huma n-nisa u t-tfal li ġew midruba eh, fl-eluf eh, ġew midruba u miet mietu għal darbora qed naraw d-dimna uh, din is-sitwazzjoni indipendentament mill-inizjattivi li sara. L-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea mhumiex effikaċi biex twaqqaf dan din it-taqtija għal li qiegħda f'parti fejn għandha ċerta influenza hija E, hija ħaġa li l-maġġoranza tal-ċittadini mhux qed jaċċettawha u ħafna minnhom qed jgħidu li m'għandniex nippermettu l-impotenza tal-Ewropa dak li għandna bżonn, Sinjura Kommissarja, huwa li aħna nkunu mexxejja favur il-paċi u nagħmluha bil-Unjoni tal-Mediterran li għandha rwol ukoll flimkien mal-Assemblea Parlamentari tal-Euromed. Il-Parlament Eh, Ewropew għandu jappoġġa l-pjan ta' paċi franko ġizjan li wassal għal waqfin ta' ġlid u jagħmel li frontiere bej Izrael u Gaza jkunu jkollhom livell ta' sikurezza u jisolvu wkoll il-problemi ta' fin fejn jidħol u joħorġu jihtu joħorġu għal Gaza. U tneħħi il-blockade. Għanna bżonn li nimplementaw ukoll l-riżoluzzjoni tal-ġnus Mauda u għanna eh, ndaħlu forza tal-paċi li mux tkun, ma tkunx multinazzjonali imma euro-mediterranja. Dan il-sinjal tkun l-ewel pass biex eh, nuru xewqa li aħna Eh, ndaħlu Pax Europa li l-poplu tal-Mediterran ilhom jitolbu. Jiena nixtaq kol ukoll li nattira l-attenzjoni tagħkom li dwar situazzjoni eh, li qed wasnaslu biha bil-taqtija fil tossani qed naslu għal pożizzjoni fejn dal-konfront bejn ċivilizzazzjoni. Min mindu beda dan eh, il-konflitt minn dejjem rajna l-opinjoni pubblika arbija. Eh, qed tiġi mobilizzata u issa eh, hija eh, l-opinjoni pubblika musulmana li tmur ħafna l len mill-pajjiżi Arab u dan qed wassal għal tibdila kbira u l-responsabilità tal-Ewropa hija li tiżgura li ċivilizzazzjoni jitkellmu ma' xulxin u mhux jiffaċċaw li xulxin. L-Onorevoli De Kaiser, e jġobkom irrispettaw il-ħin ta' kongrazzi. Grazie ħafna, President għat ħafna drabi f'dan din il-kamra li aħna għanna nieħdu kull opportunità biex naslu għal paċi. Għax negozjaw mal-ħamas għax eh, repur elezzjoni. Ma nix naġan namme referenza li jiena frankament, kompletament, inħossni kompletament imkissra. Jiena verament eh, eh, dejqa u korlata Ma kif ma jkollokx dit tip ta' eh, emozjonijiet, meta jkollok dit tip ta' massakru dimek. il-mewċ ta', ta mibeda u antisemitizmu li qed naraw fit-triqat tagħna faċċata minn dan kull ma nista' ngħid għal li l europa għandha treġġa' lura għal bażi tagħha, l-fundamenti tagħha. Dan huma affarijiet evidenti forsi ma nintemmhom li l-ħajja ta' wieħed bnidem palestinjan jgħat tal-istess valur ta' Izraeljan u mux biss il-pajjiż il-ħajja ta' dik il-bnidem imma il-ġejjini ta' dik il-bnidem u l-libertà ta' dik il-bnidem. It-tieni il-liġi internazzjonali hija ħaġa li għandha tiġi rispettata u il-liġi internazzjonali hija ħaġa li li nsimuha ħafna fil-mizra xandir edha fil-dikjazzjoni ta' ġusma u kollha tal komissjoni ta' Ġenevra. Imma dak il reġun hija huwa reġun bla liġi fej kollox huwa possibbli u kull balur eh, jiġi sagrifikat. U t-tielet rridu nagħmlu ġustizja bina konfrontati b'dawn il reati indipendentement minnu responsabbli. Dik eh, qatt ma jkun hemm sigurtà mingħajr paċi u qatt ma jkun hemm paċi mingħajr ġustizzja. u eh, ġustizja tranzizjonali teżisti għalek edemmek inkella il-mibeda ħad kompli eh, turi wicċa aħna għanna naraw xru l-potenzjol li ħafna ikbar minn dak li konna nimmaġinaw u l-Europa għanna tapplika l-kondizjonijiet tal-paragrafu 2 tal-ftejim ta' eh, msieħba ta' partnerjat Eh, rispett ta' drittijiet tal-bniedem u din hija ħaġa li m'għandniex ikun hemm eċċezzjonali għall iżrael l-Iżrael mhux xi eċċezzjoni, hemm responsabbiltajiet tal-istati. M'hemm l-ebda skuża fil-liġi internazzjonali. Meta tlaqna minn Gaza fil ħallejna u rajna popolazzjoni li maqbuda hemmhekk eh, f'nassa taħt bombi u vittmi innoċenti ċivili u il-Palestinjani jitilqu minn raffa biss meta jkunu mejtin jew mweġġa jew feruti. U l-Ewropa mhux tkun Ewropa jekk ninsew dawn l-affarijiet. Grazzi. Vielen Dank, Frederik Ries. Grazie ħafna, Frederik Ries għal żewġ minuti jekk ġomkom żomma mal-ħin allokat. Grazie ħafna, Sur President, Signora Kommissarju. Permettu li nibda billi naqbel ma dak li qal il-kollega Cohen Bendit. Ninsabu situazzjoni traġika rajna eh, stampita tifrik issa fuq il screen ta' televizjoni tagħna l-ġimgħat sħaħ naraw eh, stampita gwerra li ma nifilħux naraw aktar anka nik naħsbu fuq il-Darfur, il-Kongo, il-Ċeċnija. il darfur il kongo il ċeċnija fejn rajna wkoll eh, ster sterta terrur li baqgħu mixin mingħajr eh, wis attenzjoni mid-dinja politika. U qed naraw eh, ġeometrija varjabbli. Is-Sinjura Morgantini qalet imem lebda ġerarkija fil-tbatija li kull persuna mejta fuq kolinkwa naħa hija persuna mejta u xejn iktar xejn anqas. Naraw skambju sterili ta' opinjonijiet, wieħed jipprova jgħid minn ta' minn tort. Punti li u fil-passat u qed eh, jgħid li reazzjoni Izraeljana kienet disproporzjonata, però ovvjament ħadd ma jkun jixtieq jara uh, rockets tiegħu fuq ċittadini tiegħu. Għanna nkunu ċerti illi lajnuna umanitarja tasal fuq il-post u li naraw li ma jibqawx konna armi jitlub b'mod illegali mit-tunnels. Rajna f'kem Davis u f'Analis rajna illi punti essenzjali għod essenzjali edha fuq il-post rridu naraw li żewġ naħat jiqfu il ġlied is-sur Schulz maduxaw, miex kwistjoni però ta' jekk qed titkellimx ma' Hamas jew le, ma' kif taħt ma' kondizjonijiet. Ħafna mill-kollegi tkellmu qabżu l-ħin, sur President għalhekk ħallini nitkellem fl-1989 Is-sur Arafat waqqaf darba l dejjem il-karta mdemmija tal-PLO li rridu namlu l-lum u li nizgurraw li dawn il-Palestinjani u l-autoritet Palestinjani jamlu l-istess ħaġa jekk il-Palestinjani, l-Izraeljani u l-ġirin anka fl-Eġittu u fil-Ġordan e, irridu l-paċi għandhom jiffirmaw karta l-paċi, grazzi. ħatma għandu jisegwi l-eżempju ta' sinjura e, risu jaqbis il-ħin, il-Sinjur Awka. Dal-aħħar zorna Gaza u Rafa, u il-żona jamaluqa u iċ-ċivili ma jistawx jaħarbu mill-attakki ta' kuljum minn Izrael. Meta wieħed jara dan bajneħ jista' jifhem tassew xi f'Gaza. Għandna bżonn soluzzjoni urġenti u permanenti għal dan il-konflitt Aħna konna affettwati eh, sew minħabba tbatija kbira li għaddejjin minna n nisemmek hemmhekk u anke minħabba skala ta' tifrik għalhekk qed nitolbu sabiex jieqfu daw l-attakki immedjatament. Imma Hamas u kol għandhom jieqfu jattakkaw u anka l-kutrabandu fl-armi għandu jieqaf il-frontieri għandhom jinfetħu immedjatament sabiex tasal lajnuna umanitarja f'dawn iż-żoni. Rajna fuq il-frontiera u koll illi tobba kienu qegħdin lesti fuq il-post jistennew sabiex jitlu fit-territorju ta' Gaza ħalli jgħinu. Imma dal-punti fuq il-frontiera inalqu, tobba ma setawx jitlu. Għalhekk jekk joġobkom eh, iftħu dawn il-frontieri ħalli tkun tista' tasal lajnuna umanitarja. Grazzi l-Onorevoli Sereġni għal-minuta. Sur President, dan il-qtil ta' nisaw tfal nidwan bis-serjetà, ma nix nkun ipokriti li ma pajjiż Ewropew ħajkun ħajkontrolla ruħu daqs Izrael u jaċċetta li jkun attakkat għal numru ta' snin minn rockets li jeddu l-ħajja ta' miljoni ta' ċittadini il-popolazzjoni ta' Hamas tal-Gaza qed tgħix ta' eh, Hamas li ġiet eletta demokratikament huma jitkellmu fuq libertà. Huma jridu libertà ta' Ħajfa u Tel Aviv mill-lut u jridu jkissru l-Iżrael. Jekk wieħed lest jivvota għal eh, terroristi mela allura jkollu trattament ta' terrorista naraw li dawn it-terroristi eh, jisparaw rokets tagħhom mill-moskej u minn anka mill-bjut ta' skejjel. Niftakar il-bombardament ta' Dresden li eh, inqerdet tal kollox mill-bombi Ingliżi u teluf ta' ċittadini tal ħajjithom. Ħadd ma kritika dan għaliex dawn għażlu il-rida tal-Ġermanja Hekk kif anka l-Palestinjani votaw għal Hamas l-istess ħaġa. Jiena naf li hemm ammont kbir dirett lej Gaza mill-Unjoni Ewropea u lej Palestinjani għal Gaza. U qed naraw li ħafna fondi qed imorru sabiex eh, jibnu tan il-sħalli jkunu jistgħu daħlu aktar armi. Grazzi. L-Onorevoli Hockmark. Grazzi ħafna, Sur President. Hemm żewġ punti li qed jikkaratterizzaw id-diskussjoni tal-lum. Maġġoranza kbira tal-Parlament tixtieq soluzzjoni. Mbagħad hemm appoġġ kbir sabiex kulħadd jagħti dritt għall-eżistenza għall-Istat ta' Iżrael. Dan huwa punt ta' tluq importanti għall-Unjoni huwa importanti għal kulħadd anka f'Gaza, kull eh, persuna li tmut tirrappreżenta traġedja. Ma nix nimmaġinaw li din it-traġedja kienet tkun anqas gravi. Għaliex eh, nistaw noqtu ċivili fonna ħal oħra. Din hija traġedja anka għax illum Dan qed jostakola it-twelid ta' stat reali palestinjan iġifiri soluzzjoni paċifika. Eja traġedja illi ta' wkoll fidejn il-komunità internazzjonali għaliex dak li seħ ma millu malada rajna li kienem tfiħ ta' missi u kutrabandu ta' eh, armi li kompla jigrava situazzjoni. Din fil-fatt hija traġedja li hija bbażata fuq konflitt bejn il-Lut u il-Palestinjani. U jien kontrarju dawk li jippruvaw jiddemonizzaw poplu palma għamel Chris Davis smajt ċertu opinjonijiet li mannix u mijiex konflitt bejn Lut u Palestinjani hija konflitt bejn moderati u estremisti fil-reġun. Għanna natu appoċ l moderati għaliex l-estremisti mandomx jirnexxu. Min irtikissa l-Izrael mandux jirnexxilu jekk l-Ewropa tibad dal-messaġġ u s-saxħax il-forzi moderati tkun tista fl-axar mill-axar s-saxħax iż-żona. Grazzi. Grazzi ħafna. Għal-minuta u nofs l-onorevoli Sivjek, xtaqtna ma' referenza għal dawk li f'din il-kamra, prezentaw ħafna eh, ipokresija din hija gwerra oħra, kull gwerra hija simili u differenti fl-istess ħin. Il-konflitt tal-lum huwa simmetriku għal tliet snin rajna rockets li intefaw fuq Izrael u ħadd ma ġie kritikat għal dan. Illum qed nikkondannaw l iżrael Faċli tagħmel dan għaliex Iżrael huwa membru tal-ġnus Mauda Għandek gvern u autoritajiet li tista' tikkritika minn naħa l-oħra fuq naħa l-oħra għandek organizzazzjoni terroristika li m'għandix uċuħdet definittivi u qegħdin joqtlu l-ħajja ta' ċittadini innoċenti li qed jistaħbew warajhom. Hemm ħaġa oħra asimetrika qegħdin noddu l-vittmi fost il-Palestinjani mhux qed nikkonfrontaw daw mal-eluf ta' Izraeljan intimidati, għalix ma tistax tikkompensa dem b'dem ieħor. Pero li juwar hija l-assimetrija bejn il-klim u l-fatti, u faċli titkellem ma diffiċli taġixxi mod effiċenti mingħajr forza internazzjonali dan il-konflitt mhux se jkun solvut. Xtaqt nagħmel referenza għal dawk li jappellaw għal protesti kontra azzjonijiet disproporzjonati kontra Izrael. Xi tridu intom? tixti organizzazzjoni terroristika li titfaw, jitfaw 7000 eh, rocket fuq Gaza, dan fisser proporzjonalità, dan huwa konflitt disproporzjonat, konflitt li memx eh, liġi għalija irridu din il-liġi li ma kalniex dan ħan ispiċċaw nasqu fl-ilma jekk tħares lejn dan fuq televizjoni u dim il-fireplace tiegħek ovvjament inti m'intix pożizzjoni li titkellem, grazzi. Kollegi, jekk uġabkom, żommu mal l allokat għalikom. Għax, jekk le, mux se nispiċċaw id-dibattitu, ma nixtieqx noqgħod ninterrompi l-minet jitkellem. Is-Sur Schwarzenberg ħajoqgħod sal-25 dan huwa ħafna twal mill- ħin pjanat naddissa il-mikrofonu l-Sur Morion, jekk joġbok ibdinti forsi ta' eżempju l-oħrajn. Ma jistax ikonna paċi f'Gaza jekk ma jkonniex mandat tal-ġnus ma'uda li jinvolvi forza intermedjarja internazzjonali. Għall-ewwel darba Iżrael tidher li rassenjata għal dan ir-riżultat li intalab mill-Palestinjani fuq numru ta' okkażjonijiet. Ma nafx meta din forza tista' titwal fis-sekk u se jkun hemm ftehim bil-partit interessati. Però lkoll nixtiequ li din tkun realtà malajkemm jista' jkun, però nafu illi din il-missjoni se tkun teħtieġ imparzjalità totali u naħseb li l-Unjoni Ewropea se tkun fl-aqwa pożizzjoni sabiex taġixxi hawnhekk. U għaliex li sur Pottering forsi anka permezz tal-Unjoni għal-Mediterran dan jista' jkun l-aqwa mezz fejn nistgħu naġixxu għaliex tajjeb jew ħażin l-Istati Uniti kulħadd jarhom bħala Eh, favur l-Izrael fil-waqt li id-dinja rbija favur il-Palestina. Forsi għanna nibdew nipreparaw għal eventualita bħal din, grazzi. Grazzi, grazzi, Sur Marion, is-Sur Zaleski għal żewġ minuti. Jekk joħġ bok ħin konflitt u okkupazzjoni wassal għal rabja dizappunt u anka autoritajiet illegali jiproduċu dak li nsejħu l-effett Hamas. Fattur serju ħafna huwa naċċettabbli ċaħda ta' Izrael mill-Iżlamisti, mill-Arab u mill-Hamas u anka l-użu ta' tfal pala protezzjoni, pala skut. Et naraw teddit eh, permanenti fuq tfal Izraeljani. Da ċirku u ta' aggressjoni, l-autorit Izraeljani huma kapaċi jitalmu lezzjoni ta' storja ta' 60 sena fi zona u japplikaw l-istrateġija u kwali għal żewġ stati nafu li jħossu il-teddida ta' eh, ġar li huwa imprevedibli ma' f'dal kontest il-komunità internazzjonali inkluż il-ġuns ma' u dan detejn. Dan ir-riskju huwa aċċettabbli għall iżrael hemm xi alternattiva nistgħu nistennew il-Ħamas jgħat ċetta li jiqaf mill-bombardamenti naħseb li naħseb dan huwa aspettattivi mhux eh, viabli. Jekk il forzi tal-ponent maħol ur żewġ stati fl-1948 għandhom jagħmlu dan illum. Il-korresponsabilta mhix xi ħaġa li titħassar ejja nkunu aktar kuraġġużi f'din l-istrateġija, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Anka tal-izammejt maħinek. L-onervoli patri, għal-minu ta' nofs. mix edaw. Naddu issa għall-onorevoli Kaċin. Iva, li rajna kien li ħafna mill-mejtin huma tfal u nisa. U mhux ħamas qatluhom dawn kif jista' jkun hemm nuqqas ta' mill-ġlied jekk eh, ħadd ma jirrikonoxxi r-responsabbiltajiet tiegħu jekk iridu tmiem il-gwerra, iż-żewġ naħat għandhom jaċċettaw il-partijiet eh, konċernati għandhom jaċċettaw il-paċi. Kulħadd għandu eh, jersaq lejn ta' dialogu, żewġ naħat għandhom jirrikonoxxu l-xurxin. il-gwerra u l-violenza mhuwiex mhumiex soluzzjoni. Is-Sur Olmer qed tipprova jtejjeb l-tampa tiegħu billi jidher b'saħħtu u ma jċedix. Grazie ħafna l-Onorevoli Ħbaskova għal-minuta. Sur President, Kummissarju, Nifirħilkom għal riżultati li ksibtu grazzi għal negozjati konġunti ta'kom, negozjati eh, f'Izrael, nafu illi kienet il-missjoni ta'kom illi waslet il-parti Izraeljana sabiex t-dialoga u dan u għal-ewel darba li l-Unjoni qed tittieħed bis-serjetà mill-Izrael u il presidenza ċeka hija rappreżentant importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Parlament il-bira qabel fuq rezoluzzjoni li hija eċċezzjonali anka fi żmien ta' tensjoni, riżoluzzjoni bilanċata li tista' tkun adottata anka minn dal-parlament, mhux biss Michellu, kanka mill-lemin ukoll. E, nexxinna ma noqoddux eh, namlu iż distinzjonijiet nirkonoxxejna id-dritt eżistenza l-Istat ta' Izrael u anka il-ftehim minn aħta l-Ħamas sabiex iwaqfu l-attakki bir-rokit saħna nitolbu wkoll waqfin mill-ġlied permanenti li ma nkludejniex di riżoluzzjoni però huwa valur miżjud. Libni Olmert illum irridu jaraw taħt li ma garanziji u mal-esti illi waqfu x-xelling naħseb li l-mufti hawnhekk insab bl-Eġittu għaliex l-Eġittu tista' tikkontrolla l bandu li jsir fit-tunnels fuq il-frontiera. Il-Konsil x'għandu jagħmel f'dan il-punt? Kif se negozja ma l-Eġittu fuq il-missjoni teknika ta' sorveljanza illi ukoll se tamel supervizjoni tal-zona Rafa, se najdu li l-Ministru Eġizzjan il-lejla u kif nistaw nibbenefikaw eh, u kif jistaw il-negozjati jibbenefikaw minn dan id-dialogu mal-Eġittu, grazzi. Is-sur Ruċek għal-minuta. Grazzi ħafna. Signori, jina xtaq namel app appell il-Kumsil u Kommissjoni sabiex tintensifika l-pressjoni fuq żewġ naħat. Illum għandna riżoluzzjoni 18-60 tal-ġnus maħuda u għandna nirrispettawha. Huwa neċessarju li nadottaw il-garanziji illi jippermettu il-waqfin miġlit permanenti u sabiex niftħu t-toro għall-għajnuna umanitarja. Ġi repetut fuq diversi drabi għonek li l-ebda soluzzjoni umanitarja ma tista' tintuża lix paċi dejjima tista' tinkiseb biss permezz ta' negozjati politiċi huwa neċessarju wkoll illi l-Unjoni Ewropea b'kollaborazzjoni mal legarbija u l-Istati Uniti tilab rwol politiku aktar attiv minn qatt qabel f'konflitt eh, tant dejjemi hemm bżonn naslu għal ftehim politiku bażat fuq soluzzjoni għal żewġ stati differenti li permetti l-Iżraeljani u l-Palestinjani sabiex jgħixu fil-paċi, jirrispettaw il-frontieri internazzjonali u dan iwassal għal sistema ta' sigurta għaż-żona li tkopri l-vant nofsani kollu, grazzi. Il-Onrevel Kasulidis sal-minuta u nofset, nid-debattu traġedja umanitarja oħra fil-żoni viċin tagħna, fil-fatt eh, viċin ħafna ta' pajjiżi. Il-Palestinjani sissa maċċettawx illi eh, attakki suwiċidi mus se jwaslu għal liberazzjoni eh, minn artom Izrael ma illi risposta militari bħal din ħatwassal għal aktar attakki suicidja u ħatwassal għal aktar attakki fuqhom. U xinajdu dwar iċ-ċivili innoċenti, dawk li mhumiex armati, nisa u tfal, ħadd ma jippurtaħ dwarhom, ħadd ma jippurtaħ fuq tfal illi u jiġu traumatizzati u jinqatlu tfal Izraeljani u Palestinjani aħna mill-komdita ta' djarna inħossuna dispieċuti għalihom. Allura xi ngħidu għal dawk li qegħdin hemm bħalissa, x'nistgħu nagħmlu? Nitlu fl-soltu loba li noqogħdu nweħlu f'dak u ieħor dan mhux sejjin liċ-ċivili. Il- Rizoluzzjoniet bil-klim biss mhux se jgħinu li ċivili Kissa se ngħaddu mill-klim għal-fatti wasal iż-żmien illi negozjati nitlu f'negozjati ħalli noħol u forza internazzjonali kif kien issuġġerit anke minn kollegi oħrajn sabiex jinnitlu f'Gaza pulizija minn dinja Arbija sabiex jħarġu l-pulizija palestinjana sabiex ikonna l-ordni u sabiex il-liġi tirrenja għanna n-waqfu darba l-dajem il-tfiħ ta' rocket għanna niftħu l-frontieri ma' nix nkomplu kompromettu l-ħajja ta' ċivili u nħallu għom jiġu medda minna l-oħra, grazzi. Is-sur Kieza għal-minuta. Piero Gobetti, antifasċista Taljan, għal illi meta il-verità tinsab fuq naħa waħda biss, ikun diffiċli li jkun hemm pożizzjoni eh, tajba. U hekk qed jiġri f'din dawn il-ġranet, jiena nittama li dan il-Parlament eh, ikun jista' jsib soluzzjoni jekk ma jsibiex, ikun ta' mistħija qudiem l-istorja, mistħija għal nies tal-Palestina u għall poplu Arabi. Izrael u l-tfal ta' dawk eh, ta' dawk li nqatlu issallum qegħdin joqtlu huma u m'hemmx riżultat, m'hemmx risposta għal dan. Min irrit u jekk irrit huwa kapaċi jara li lum il-ġurnata ħadd ma jista' jkun ta' teddida sigurezza tal ta' Iżrael. Dawn jgħiduh il-forzi li hemm preżenti u l-bilanċ tal-feriti. Tal dan kollu mandu skop ieħor ħlif li eh, waqqaf mill-li jkun hemm stat tal-Palestina u hekk qegħdin noqtlu il-paċi u għal daqstant irridu nwaffqu lill-Iżrael. Issa Stefano Zapala għal żewġ minuti. Grazzi sur President. Jina nixtieq l-ewwel ħaġa nirringrazzja l-Prim Ministru il-President tal-Kunsill għaliex hija taw magħna llum maħniex mdorrijin li konna nxi ħadtek magħna f'din is-sala illum naħseb li għandu raġun għandha raġun il-kollega tiegħi Moscardini min ma jafx il-verità il ta' dan it-territorju irrit imur fil-post biex ikun jista' jifforma l-opinjoni tiegħu Mhux forsi għal xi vaganza għal xi btala, Għalix forsi uħut minna ndiġam marru. Imma jridu marru bħala osservaturi kif diġa marru uħut minna għonek. Għax emmek biss il-verita nistaw insibuwa u nistaw narfu kif jinsabu l-affarijiet bħalissa jina nemmen illi dan kollu ah, l-aħna edin nitilfu minna aħna tal-nis tal-ponent tal-isqat ma frontajna dan il-mod unkomplu naraw biss eh, bħala xi ħaġa bej żewġ naħat jiena mort il-Palestina, mort l-Iżrael kemm il-darba naf is-sitwazzjoni kif inhi mhux mod eh, tajjeb ħafna, però nafa biżejjed. Il-problema hija bej terroristi u l-istat ta' Iżrael. U hemm il-poplu tal-Palestina li huwa jinsab jaqat fin-nofs il-poplu kollu tal-Palestina mhux irrappreżentat. Jiena rajt eh, filmat, filmat li juri il-vitmi ta' Izrael, tfal ta' kuleta, vitmi tal-dawk il-missili li ġew eh, mitfuwa minn Hamas. Dimmi xi kombinazzjoni Jina nemmen u jina d dan għawnek l-komissarju, l-president tal-konsil, jina nejt li jridu naffrontaw din b'mod serju. Ġifiri rridu nsaħħu l-pozizjoni ta' Abu Mazen li huwa l-iktar figura dajfa hawnhekk. Jiena naħseb li f'din il-biċċa ta' xogħol kollha it-tellifa huma aħna. Grazzi, il-Sinjura Koppa għal minut, minuta. L-opinjoni pubblika edha tappella biex aħna inwafqu l-imwiet il-qtil tan-nies tal-Palestina. Aħna rridu nikkundannaw il-tfih ta' missili rridu nwafqu wkoll il-terrorizmu ta' Izrael fuq skala eh, massima. Aħna rridu niżguraw li Izrael tirrispetta liġi internazzjonali. Huwa ħażin li huma jużaw bombi tal-fosfru bojot jew kull tip ta' armi oħra li qegħdin joqtlu eh, nisa u tfal innoċenti. Kiku dan seħ fl-Afrika aħna konna, nirreġixxu eh, nirreaġixxu immedjatament. Il-Kunsil ta' Sigurta hemmhekk kien ikun jorbot, però għaliex dan huwa Iżrael aħna nitkellmu nitkellmu u ma naslu qatt tal-fatti għanna bżon naraw l-ftajim ta' assoċjazzjoni tagħna biex eh, l-Izrael twaqqaf din il-vjolenza u l-qtil ta' eh, Palestinjani u biex tkun tista' titħol ukoll għajnuna umanitarja. Għanna bżon li ikun hemm wafqin eh, mill-ġlied immedjat u jkun hemm aċċett tal-Gaza u żewġ naħat iridu jirrispettaw dan. Sur Stephen sena żewġ minuti, sur President, sur Kummissarju dawn l-avvenimenti ġewwa Gaza Eh, waslu għal kundanna internazzjonali kontra Izrael. Kollegi l-lum fid-dibattitu tkellmu u eh, provaw jesprimu eh, l-rabja tagħhom. Pelo għal pajis wieħed għal vant nofsani l-Iran eh, dan kompla jipprovdi il-missili u armi sofistikati l ħamas għal żmien twil u ma provdu flus taħriġ għal eh, ġellida tal-Ħamas. U ma eh, provokaw l izrael biex waslu għom għal gwerra u l-rizultat kien dawk ir-ritratti li rajna ritratti mdemma ta' tfal imutu u anke fuq l-screens ta' television tagħna. huma qegħdin jipprovdu viżjoni eh, ta' l-Musulmani maquda kontra il-Punent. Teran huwa l-sponsor ewlieni ta' din il-gwerra. U dan huwa eżatt dak li Teheran rrit li jsir wassal għal kriżi ekonomika minħabba l-prezz ta' żejt u issa wkoll il-politika barranija tal-Iran edha issir il-politika dominanti fil-vant nofsani u ma jridu jiddominaw jridu jaħkmu il-vant nofsani u jridu jaħkmu kol il-vizjoni ta' ta' fraternita islamika totalitarja. U il-punent ma għamel xej u jmissu jisħi biex huwa għafdin din l-aggressjoni il-punent ma għamil xej biex iwaqqaf il-Teħran u biex jiprofa jwaqaf dan il movument il-muġahajdin billi ipoġġijom fil-lista ta' terroristi tal-Unjoni Ewropea. Sur President, dan irrit jieqaf. Issa, il-Sinjur Howitt għal minuta l-irrit namel ċar li l-parlament irrit jappoġġa din il-rezoluzzjoni u rrit jamel dan bla dewmin. Kenna wieħed mill-MP sawnek li kien ġewwa Gaza u kif qalu irtirar mhux biżejjed. Aħna rridu l-missi li jifqu e, u terroristi rridu għom jifqu. Irrid ikun hemm wafqin mill-isparar u wafqin tal-blokejd biex bekk in-nies ġewwa Gaza jkunu jistgħu jgħixu ħajjithom normali. Irrid ikun hemm rispett tal-liġi internazzjonali. mhux bizzejed dawk it-tliet sigħat biex tkun tista' tidħol lajnuna ġewwa Gaza, hemm bżonn tal-proporzjonalità. Hemm kien 139 tfal mietu fil-dan il-konflitt u kien hemm diversi oħra li ġew midruba. Sur President jiena nilqa l-istqarrija llum illi il-mibawt Ċiprian eh, Użan tal-Unjoni Ewropea eh, tkellem dwar eh, l-wafqin għalissa tar relazzjonijiet eh, imtejba ma l-Izrael f'dan il-moment ek delikat, grazzi. Grazzi, Sur President. L-ewel qabel kollox irridu eh, wafqin mill-ġliet immedjatament. Wara dan bħala Unjoni, bħala Komunità Internazzjonali, aħna rridu naħsbu dwar il-futur tan-nies ta' Gaza. U mux nħalluħ fidejn l-Izrael u l-Hamas. Hamas ma jinteressax mit ċittadini U ma jafu li Izrael kien se jirreagġixxi b'dan il-mod u bil-attakki tal-missili. Kien hemm nuqqas ta' kien hemm fl-appoġġ għal Hamas reċentament u dawn il-vitmi sejrin joħolqu aktar appoġġ fejn għandu x'jaqsam il-dinja esterna l-Izrael se jkomplu se jipproteġi ċittadini tiegħu. Għal dastant ejjew ma jkonniex waqfin mill-ġlit eh, ieħor illi ma jaħdimx konna noqogħdu nħallsu l-ispejjeż tal-infrastruttura dan kellu implikazzjonijiet fuq il-Parlament Ewropew mhux biżejjed lanqas li konna leġittu jikkontrollaw biex waqqaf il-kontrabandu tal-armi. Tal Inna naħseb lek il-kwartet tal-Vant Nofsani jaħdem permess ta' preżenza aktar b'saħħita u jaħdem eh, maqut fl-imkien ġewwa Gaza u madwar Gaza permess ta' truppi u mandat b'saħħtu Jiena naħseb illi fl-ħar mill-ħar jista' jkun hemm paċi dejjema. Il-proċess ta' paċi irrid ikompli jitressaq il qudiem Jiena wisq nibża li jista' jkollna episodji aktar bħal dawn u xorta waħda ma nkunux waqqafna l-fatt li l nista l palestina jiġu użati minn Iżrael. Grazzi. Sur Miguel Anħes Martinez soċjalisti eh, aħna naraw li f'Gaza eh, um, horrorizzati ma nħarridu nżommu l-paċi biex nżommu l-esperanza. Aħna qed eh, naraw daw tfal massakrati u nisa maqtulin wara l-bombardamenti tal-getto ta' Gaza. L-istess ritratt li Picasso pinġa għamel Gernika ħna naraw dan is-soffriment u nistħu għax l-Unjoni Ewropea mhux kapaċi u l-komunità internazzjonali mhux kapaċi eh, tevita u twaqqaf dan it-tip ta' aħna qed naraw ħafna ah, Eh, gideb u nistħu kollax qed narawx qed jiġri u nafux qed jiġri ma mhux qed naġixxu b'forma eh, forma eh, b'saħħitha biżejjed allura ħaf l-istorja ħad titlob li responsabiltajiet ħalli ma għamlux ċerta affarijiet wieħed eh, għandu jżomm il-fiduċja u l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa riżoluzzjoni tal-ġus maquda. Imma naħseb li eh, eh, rridu nimplementawha kompletament kif rridu ehm, nirrispettaw it-trattat li għandna mal-Iżrael fej jeżiġi li jkun hemm rispett tad-dritti tal-bniedem. Eh, eh, u kif ukoll ma smajt il-ħadd jgħid eh, xejn kontra il-blockade. Grazzi. Grazzi Sur Van Orden għal żewġ minuti. Jien nesprimi il-simpatija tiegħi, il-kondoljanzi tiegħi għal dawk in-nies li qegħdin isofru ġewwa Gaza. Irridu nikkonsidraw illi l-umanità mal l-umanità u din is-simpatija kollha ma tfixkilniex ġewwa Gaza. Kien hemm awtoritajiet tal-Palestina maqsuma kien rifjutaw ukoll illi l-Iżrael tieqaf tattakka l-Palestina. l palestina jiena nishtiq insemmi il klim ta' ħanan 10 u 3 snin ilu meta jien kont qiegħed eh, nimmonitorja l-elezzjonijiet Palestinjani. Il-dan kollu huwa maħkum mill-forzi tal-ħażen hija kellha raġun. Il-mewt kienet industrija għan-nies tal-Palestina u kien qed jirreferi għal eh, għal għal suicide bombers ġewwa il-Palestina eh, u din hija eh, mhix sew li n-nies ta' ċivili jiġu użati hekk. X'qed nistennew li Iżrael tagħmel? Il-komunità internazzjonali ma taċċ kas ta' dan kollu meta l-Izrael azzjoni mhux violenti bħal pereżempju l-blockade huwa ġi eh, kundannat ikkastigat. U issa eh, l-Izrael qed eh, iħoss il-komunità internazzjonali tagħmel pressjoni fuqu. Din naraw l-komunità internazzjonali qiegħda tittollera l-estremitajiet u l-dinja arbija li mamlet ċej biex ittejjeb il-ħajja ta' dawn in-nies. Sur President, jien sejjer nispiċanna bżonn ta' pjan eh, marxil għal-vant nofsani, mux bis pjan ta' zamma ta' paċi, imma u koll pjan li ma' fiex korruzzjoni. L-amministrazzjoni ċivili trid tiġi kontrollata internazzjonalment per eżempju, terroristi, il-ħajja ta' terroristi, il-flus u l-armi iridu l-ewel qabel kollox jinqataw, grazzi. Is-sur derossa għal minuta, grazzi. Grazzi, sur president. Jina naqbel ma dak li għal sur Van Orden dwar eh, Hamas. Pero, xejn minn dak kollu li qal jiġustifika il-bombardament fuq iċ-ċivili minnaħa ta' Izrael U l-punt huwa dan, dan huwa l-punt fundamentali, iridu jwafqu l-bombardament, għaliex dan ġej minn Izrael. Jiena nispera li eh, għada il-votazzjoni tkun b'saħħita wara dan id-dibattitu. Jiena nappell kommissjoni u l-Kunsil biex ikomplu jagħmlu pressjoni fuq Izrael fuq Hamas biex il-qtil jieqaf. Gaza saret l-ikbar eh, ħabs fid-dinja u saret ukoll eh, biċċerija għedin nużaw il-ħazen, il-terrur kontra n-nis, n-nisa, it-tfal. U edin jinqatlu ħafna nis fil-proċess. Ma jistax ikun hemm relazzjonijiet ma' Izrael. Jekk Izrael ifalli milli eh, ikollu relazzjonijiet ma' Hamas. Kull tip ta' gwerra u zida fil-gwerra ġewwa Gaza sejjer kollha reazzjoni ta' zida ta' reazzjoni minnaħa tagħna għal dik il-gwerra. Grazzi. Is-Sinjura Gall, Aziz President, Kummissarju, kollegi, nasib li ċiniku il-mod kif aħna għedin niddiskutu l-kriżi ta' Gaza. Dan mhux aċċettabbli illi Hamas juża iċ-ċivili bħala skut uman u fostom it-tfal dan mhux uman huwa ċiniku. U eh, speċjalment meta nitkellmu dwar il-mezzi eh, mhux proporzjonati fil-qtil ta' tfal, pereżempju, u ċivili. Jien naħseb li huwa ċiniku li d-diplomazija internazzjonali qiegħda tipprova toħloq xi illużjoni u mhix kapaċi li tikseb lan illi ikun hemm aċċess ta' għall-għajnuna umanitarja minnaħa tal-vittmi. Jiena hawnhekk qed nirreferi għat-tfal għaliex m'hemm l-ebda għan illi jista' jispjega l-qtil ta' eh, l-innoċenti. Il-ħajja ta' kull tifel u tifla hija ta' valur eku. Anke jekk din ġejja minn xi naħa jew minn xi oħra tal-fruntieri fejn huma jgħixu. Naħseb li huma jridu jaċċettaw dan jekk huma verament jridu l-paċi fir-reġjuni l ħarsien tal-ċivili għandha tkun valur minn nifisa. L-għajnuna umanitarja trid tkun permessa dan huwa il-bazi biex bekk niksbu eh, waqfin mill-ġliet dejjem u dan iwassal ukoll għal paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina eh, paċi li tkun waħda dejjema. Grazzi għal issanna is-sur għal minuta. Sur President, Hamas eh, joħloq terrur fuq iċ-ċittadini ta' Izrael u provoka ritaljazzjoni. Uħut minnom, per eżempju, ehm, waslu għal til ta' tfal, pero kemmi eh, xaħġa orribli din. Jina qatt ma appoġġajt it-terrorizmu u lan jien eh, nikritika l-Izrael li għandu dritt għal koesistenza paċifika fir-reġjun. Pero irridu nkunu eh, tal-ġebel biex ma nħossux eh, ma nitħassrux dawn in-nies. Din hija dan huwa qtil mhux proporzjonali u l-mewt ta' dawn it-tfal kollha hija ħaġa tal-mistħija. Jiena nemmen illi l parit ta' Dalaj Lama unek ġewwa l-Parlament kien l-aqwa mod li il-mod kif ninfluenzaw iċ-Ċina u Tibet huwa li nżommu relazzjonijiet tajbin magħhom u jiena naħseb li dan japplikaw kollha relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael. Pero kif nistaw aħna nesprimu eh, dak li qed inħossu aħna hawnhekk dwar il-bżonnijiet umanitarji li ġew distribuiti il-bira għal dawk li attendew eh, il-Kumitat tal-Affarijiet Umanitarji aħna minna zgur illi ikun hemm pakkett komprensiv ikun les biex bekk ma l-ewwel opportunità dan ikun jista' jiġi użat. Grazzi, is-Sur Mitchell. Issa Sur Schwarzenberg. Eh, skużawni, Sur Schwarzenberg, jekk kinti maġġel u tixtieq eh, eh, titkellem issa tista' titkellem issa. Hemm xi mistoqsijiet li nixtieq nirrispondihom wieħed kien fil-bidu tad-dibattitu. il-kellimet jiskuża ruħu u li ħajqum bil-wifqa. Mela, fil-bidu tad dibattitu tkellimna dwar jekk aħna irridux nagħmlu kuntat ma' Hamas. Jiena ma naħsibx li huwa żmien fuqtu issa għaliex Hamas aġixxa bħala organizzazzjoni terroristika. Jekk huwa se jirkompli aġixxi huwa ma jistax Hamas ma jistax jiġi kuntatjat uffiċjalment minn rappreżentant tal-Unjoni Ewropea. Jiena nammetti bħala raġel anzjan li jien rajt diversi organizzazzjoni terroristiċi li jsiru aktar organizzazzjonijiet eh, ta' min jirrispettom u aċċettati mill-komunità internazzjonali, per eżempju rajta fl-Afrika, fl-Irlanda u rajta f'diversi pajjiżi oħra. Dak jiġri, però l-ewwel u qabel kollox huma jridu jifqu jaġixxu bħala organizzazzjoni terroristika. Hemmhekk jiena nkun lest illi nitkellem niftaħ dialogu ma' Hamas, però dan jiena irrid nagħmlu jekk huma ma jekk huma jifqu jaġixxu bħala organizzazzjoni terroristika. Sabu importanti li wieħed jistqar li l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, ma timxix mal-prinċipji tagħha u hemm kuntatt indirett ma' politiċi li jinsabu fir-reġjun. Dan huwa tajjeb huwa siwi wkoll, però mhux iż-żmien biex l-Unjoni Ewropea ikolla e, xi tip ta' kuntatt ma' Hamas li huwa dirett. Naħseb li e, dan għandu jkun ċar issa fir-rigward tal-Eġittu naħseb li rridu nfaħru l-Eġittu tal-rwol importanti fl-aħħarijiem fl-aħħar ġimgħat li l-Eġittu qed jipprova jikseb eh, xi ħaġa qed jipprova jikseb il-fat li l-armi jifqu jaslu fi ġewwa Gaza u jkun hemm eh, il-paċi fir-reġjun. Ja naf li din xi ħaġa komplessa u aħna ninsabu f'kuntatt eh, kontinu ma l-Eġittu. Jiena nixtieq nifraħu ukoll l-Eġittu. Kellimna dwar mistoqsija dwar l-assistenza fir-reġun. Jiena naħseb l-ewwel irridu ngħinu il-dawk eh, illi l-ewwel jgħidulna x'għandhom bżonn jgħiduna x'għandhom bżonn huma jridu jistaqsuna l-Unjoni Ewropea u diversi stati tal-istess Unjoni stqaru li huma lessi li jgħinu b'kull mod u maniera possibbli e, permess ta' mod tekniku jew jibatu e, konsulenti b'kull tip ta' mod li huwa meħtieġ, però l-ewwel qabel kollox dan irrid ikun e, maqbul bejn l-istati l-imsemmija. Jiena na naħseb li kelli suġġeriment importanti. Ġifiri li niprovdu eh, pjan marxi għal vant nofsani. Naħseb li dan din idea tajba u rridu eh, nimxu fuqa. Ir-reġun għandu bżonn jarġa' jimbena mill ġdijt fl-idejat tiegħu. Idejat li jenu taqstant eh, tajjeb fil unjoni Ewropea wara l-Ewropa wara l-gwerra jina naħseb li sinjura Ferrero Waldner semmit ukoll dwar eh, x'kik sibna aħna jina naħseb illi ksibna ħafna hawnhekk nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Ferrero Waldner tax-xogħol ta' fid-delegazzjoni tagħna fl-isfera umanitarja ksibna u dan il-lum il-rizultati ta' dan edin jidru, pero rridu nkunu ċari illi anke dawn it-tip ta' negozjati jek diffiċli, jek komplessi li għaddejjin fil-vat nofsali, bazzikament huma infasla mod li ġi strutturat meta d ta' tagħna marret fil-vant nofsani. Kif tista' tiġi organizzata l-paċi xem bżonn. Dan kollu ddiskutejn neħma l-imsieħba tagħna kien hemm diskussjoni wkoll dwar it-titjib ta' relazzjonijiet tagħna ma' Izrael. Kif il-kol tafu din kienet deċiżjoni tal konsil tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea f'Ġunju ta' din is-sena. Dan ovvjament jista' jinbidel biss jekk il-Ministri tal-Unjoni Ewropea jiddeċidu illi jimmodifikaw illi jibdlu din id-deċiżjoni ma tistax timvidel anke jekk kun hemm xi rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea ġewwa Ġerusalem. Jien naħseb li f'din is-sitwazzjoni f'dan il-mument huwa prematuri li niddiskutu kif kif it-titjib ta' relazzjonijiet ma' Izrael għandhom iseħħu U dan irrid isejjer iseħħ fil-futur għalissa għandna aktar affarijiet, aktar kwistjoni importanti x'insolvu. Jiena nixtieq nistqar illi deċiżjoni saret minnaħa tal-Konsil tal-Ministri. X'jista' isseħ biex inwafqu Iżrael jew nkunu ċari. Ma tantx jistgħu nagħmlu ħafna. Jiena naħseb li Iżrael taġixxi kif taġixxi u aħna ħbib inna ħbib ta' Izrael jiena ma tantx jien kuntent dak li qed jagħmlu bħalissa. Jiena naħseb li l-politika hija ta' dannu għal Izrael bħalissa wkoll. Però l-Unjoni Ewropea għandha ftit possibiltajiet eh, tista' tagħmel, ma tantx tista' taġixxi kif trid jiena qed nitkellem b'mod onest, qed nitkellem ċar lil imsieħba tagħna biex inwafqu din din tip ta' dan it-tip ta' ġir l-Unjoni Ewropea tista' tgħin. L-Unjoni Ewropea tista' toffri għajnuna, tista' toffri kull tip ta' għajnuna. Jekk jifqu jaslu eh, l-armi specialment permezz tal-eluq ta', ta punti ta' tħul ħruġ ta' armi li jaslu kontrabandu. Tista' tkun ta' assistenza għal Gaza. Pero aħna m'għandniex il-poteri u l-mezzi biex ngħidu daqshekk. Ejjew ma nkomplux namlu dan. Aħna batna batna aħna m'għandniex il-possibilità li nibatu eh, xi grupp, xi truppi biex iwaffqu l-ġlied. Izrael għandu għallejat li jinsabu kol li l-in mill-Unjoni Ewropea. Aħna għal darbohra nerġanet nistaw nejnu, nistaw niksbu, nistaw nofru servizzi tagħna. U f'dan l aspet aħna ksibna ħafna, pero dawn huma limitazzjonijiet tal-possibilità tagħna. Grazzi tassew. Grazzi, Sur Schwarzenberg. Għal minuta Sur Karim. L-Izrael eh, tuża il-dritt biex tiddefendi lil nfusna, ma jdu jkun hemm il fat li l izrael qed jinjuraw għaj ħagġa ċara u li aħna jekk ma ninjorawha wkoll hija tajba. L-użu ta' fosforu sabjat fuq ċivili eh, fissem il-ċivilizazzjoni mhux ħaġa kompatibli. L-Unjoni Ewropea waħedha ma tistax solvi l problema ma hemm eh, eh, problema għanna bżon li l-Stati Uniti ikunu ċari, huma ma kienu zbilanċati fl ċittadini tagħhom. Il-ħin li jużaw li għażlu l izrael biex jagħmluha kienet ħaġa kalkulata. Kulħadd qed jistenna u l-Unjoni Ewropea qed taqbel mal-Istati Uniti. Aħna għandna nagħmlu restawrazzjoni ta' daw il-valuri, għandna nipprovdu l-ħarsina għal kulħadd il-Palestinjana jitolbu kif tista' titlob li jintkom tagħmlu tagħtu għajnuna umanitarja imma fl-istess ħin ikun hemm bombi mill-ajru e, e, dawk li jridu ikissru l-Hamas b'forma militari għandhom jarġgħu iħarsu lej Gaza e, u morru l-Gaza u taraw kif Hamas qed jikwadanja fil-forza Eh, eh, li kunem waqfin tal-ġliet eh, hija l-ewwel ħaġa. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Bert. Ron, it is very clear that the parties hija ħaġa ċara li l-partijiet involuti f'dan il-konflitt qed jirrispettu li rispettaw il-liġi internazzjonali. Il-popolazzjoni ċivili ta' Gaza tħallas prezz oli il-prinċipi tal-gwerra ta' proporzjonalità u mhux qed jiġu rispettati. Eh, il-gwerra ġusta għandha tkun gvernata mill proporzjonalità eh, dak li wieħed il-forza li juża għandha tkun proporzjonata mill-kastik li jkun wieħed irċeva. Iwa veru li ħamas bdew l-attakki bir-rockets, ir-reazzjoni tal-Iżrael kienet sproporzjonata fl-opinjoni tiegħi. Il-numri qegħdin hemmhekk il-fuq minn 900 palestinjani maqtulin u waqt li fl-Izrael kien hemm numru iżjed żgħir. L-Izrael għandha responsabilità biex tkejjel l-uża ta' forza. Fl-istess ħin wieħed għandu jara wkoll il-Hamas u organizzazzjoni terrorista fil-lista tal-Unjoni Ewropea u qed kompli tirrifjuta uh, u tirrinunċja l-gwerra violenti Hamas ma tridx tara fil-dritt tal-Izrael biex jeżisti. Il-Hamas u gruppi oħra armati ta' Palestina għandhom jarfu l-nis eh, popolazzjoni tal-Izrael tisfel għandhom id-dritt li jgħixu fil-paċi. Grazzi ħafna. Is-sur Mladino fal-minuta, Grazie ħafna President. Għal daw kollha li josservaw il-konflitt Palestinjan Izraelija huwa opportunità biex aħna forsi dispraw eh, Ma ma naħsibx li għandna niddisfraw, għax l-aħjar prova tal-umanità tagħna huwa li aħna verament nifmu l-kwistjonijiet li għandna qoddimna. L-ewwel kwistjoni hija ma jkun hemmx soluzzjoni eh, eh, permanenti għal dal-konflitt jekk mingħajr ma wafqu l-bombardament tal-Iżrael. It-tieni kwistjoni hija ma jkunx soluzzjoni mingħajr ma jkun hemm ma Gaza eh, tħul għal Gaza jiġi miftuħ. Eh, eh, għandu jiġi fetaħ għall-lajnuna u jina għall-rockets, jini essenzjali. Mandux ikunem Eh, ritor status quo ante, hemm diversi affarijiet li nistgħu nagħmlu. Il-Parlament jista' ilaqqal żewġ naħar biex jitkellmu u għandna nappoġġaw il kunsill u l-Kommissjoni biex fl-appoġġ dak li qed jagħmlu u nappoġġaw it-triq tal-Eġittu biex naslu għal soluzzjoni tal-waqfin tal-ġlied. Grazzi ħafna. Sur Mladinov, e signora Gejla minuta. Grazie ħafna, President. Mhux biss il-membri ta' din il-Kamra li qedi li huma orarizzati minn dak li qed jiġri f'Gaza, ma anke l-pubbliku Ewropew li eh, iskandalizzaw ruħom dak bis-soffriment tal-daw il-poplu eh, bħala riżultat tal-blokkej tal-Izrael. Umbat għandna daw l-attakki minnaħa tal-forzi armati Izraeljani inklużi fuq ċivili, nisa u tfal il-talba mill-dinja eh, għal waqfin ta' ġdid mhux qed tiġi aċċettata. Il-Palestinjani għandhom bżonn aċċess għall ikel eh, għajnuna medika u sigurtà. L-Iżrael għandu rispetta il-prinċipji ta' liġi internazzjonali. Jekk ma għamil xek, għandha dak il-każ eh, titlef kull appoġġ li għandha mm, u l-appoġġ li baqala fil-komunità internazzjonali. Sfortunatament il-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda ma ġewx ma ġiex rispettata. Hija ħaġa Eh, eh, eh, sfortunatament l ma' uda ma l-Unjoni Ewropea ma mletx iżjed. Aħna nagħmlu ħafna negozju, ħafna kummerċ mal-Unjoni Ewropea u nipprovdu ħafna fondi. Allura aħna naħseb li nistgħu neżerċitaw dak ir-rwol biex ikonna iżjed pressjoni. Grazzi. Is-Sur Bazzakis. Mr. President, Madam Commissioner, is it that... President, Signor Komissjan, hija aċċettabbli fil-liġi internazjonali li biex t-neutralizza il-terrorist ta' Hamas, l-Istat Izrael jibda eh, kampanja militari ta' terror u violazzjoni eh, tal-konvenzjoniet internazjonali dritti ta' bnidem kontra 1.5 miljon ta' ċivili. Flasta u jekk din hija ħaġa li hija konsistenti mal-valuri tagħna ta' ġustizzja u demokrazija. Il-lobby tal-Iżrael huwa daqshekk qawwi li jista' li eh, twassal li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ma jagħmlu xejn waqt li jaraw dak l-atroċitajiet li qed isiru fissem il ġdida kontra terrorizmu. Jekk risposta għal dawn mistoqsijiet hija iva, allura dak il-każ aħna għandna Eh, najdu li l-gvern Izraeljan huwa kuraġġuż għall-azzjoni tiegħu fil-Gaza. Jekk ir-risposta hija allura kondannaw eh, l-Izrael bl-akbar qawwa u għandna nieħdu passi effettivi u ta' malajr kontra tiegħu inklużi s-sanzjonijiet tal-kommerċjali biex intemmu il-massakru fil-Gaza llum u għada. U ma naqbilx mal-Ministru li talaq li aħna nistaw namlu ftit, aħna nistaw namlu ħafna, sebjien, u għanna namlu ħafna, grazzi. Takis! Grazzi xur Mazzakis. Issa naddu għal l-onorevoli Gerk, sur Gerk. il senjor Girk? Sur Girk? Ok. So, tiene la palabra por un minuto il señor Bisley. Allora għaddi għassur bizli għal-minuta. President, eh, grazie ħafna. Jena ġejt 25 sena ilu għal dan eh, il-kamra, għal il debattitu li importanti, signora Kommissarju, nispera li smajt dak li għalet il komitata ta' Fred Barrin il bira u l-Kamra tal-lum nispera li tkun tista tirrisponda li hemm poter morali li l-Unjoni Ewropea tista eh, teżerċita fuq l-aggressur f'dan il-każ. Il-poplu Izraeli eh, eh, sofra ħafna ma' sekli f'dan il-kontinent u ma jifmu li inti tirrekomenda l-Konsil tal-Ministru l-Unjoni Ewropea tirtira kwalunkwe kontatt mal-Izraeli Izraeli sakemm waqfu il-bombardamenti. Grazie, signor. Grazie ħafna sur Bizli. Għaddu sta natil il-kelma għal minuta lil sur Massib. Irridu najdu ċarament l izrael li jieqaf dan qtil permetti li nieħdu sib l-dawk weġġaw u l-attitudna kontra l-liġi internazzjonali għandu ikollu konsekwenzi bil-relazzjoni tagħha mal-Ewropa. Jiena nixtieq insellem lil dawk iż-żgħażagħ eh, kooperanti li qegħdin isofru flimkien mal-poplu tal-Awżan, speċjalment l-Alberto Arze. Dawn jirrappreżentaw l-aħjar valuri ta' solidarjetà u libertà tal-Ewropa tagħna li eh, għandha tkun konsekwenti f'dan il-konflitt tan eh, orribli. Xejn iżjed, grazzi. Palabra Issa l-minuta, il-Sinjura Awken, onorevole Awken. Grazie ħafna, President. Jien nixtieq nagħmel żewġ punti. L-ewwel qabel kollox nfakrek li fir-riżoluzzjoni tagħna tajt għal darba u li aħna posponejna il-ftejim tagħna biex intejbu r-relazzjoni u nispera li ma jkunx il-klim ta' presidenza li jiddeterminaw l-affarijiet. U nkomplu isu ma ġara xejn, isu nkomplu bil negozju tas-soltu. Il-fattu li l-Iżrael qatt ma eh, tat eh, ma rispettat il weddiet li għamlet, qatt ma kien hemm waqfin ta' ġlid, għax l izrael qatt martirat il-blockade wara dik li wedet l-Izrael li eh, twaqqaf ukoll eh, l-settlements ġara il-pass, il-ritmu tal eh, li bieħ jiġu stabiliti dawn l-irħula qed jiżdied. Mhux jonqos. Vera qed jikbru. Ma nistawx jirnexxinna li ħamas jaġixxi kif aħna rridu jekk l-Iżrael ma tagħmilx in-naħa tagħha. Grazzi Naddu issa għal-minuta l issur Stasi. Thank you, Mr. Chairman. Grazie ħafna, President. Il-biraħ għadna ma eh, il-delegazzjoni tal-Palestina u tal-Izraela u għet jista' jimmaġina l-intensità tal-emozjonijiet, akkużi u soluzzjonijiet wara 18 ġurnata ta' gwerra fil-Gaza u l-xielf mejta Il-fattu li l-Izrael wara 8 snin u li eh, fl-fija laqat il-fuq minn 8000 euro li paralizzat miljon ċittadin mal-frontiera ma' Gaza id-dejqet u tilfet il-paċenzja u bdew eh, eh, jiffokaw fuq il-sigurta eh, għas ċittadini tagħhom kif huwa dritt tagħhom u l-obbligu tagħhom. Il-Hamas huwa l-organizzazzjoni terrorista u evidentement huwa dak li responsabbli għal poplu Palestinjan fil-Gaza. is soljuzzjoni qiegħda li jkun hemm kwartett msaħħaħ u li nirdoppjaw l-sforzi tagħna mal-Stati Uniti biex ikun hemm eh, Unjoni Ewropea iżed integrata u Jiena ħadd gost presidenza bil-prioritajiet eh, li li huma attivi fl-involviment ta' fil-reġun. Tażni, tiene la palabra por. Grazie ħafna sur Stażni għal minuta sur Maranesku. Mulțumesc, domnule președinte Conflictul care durează de foarte multă vreme are la bază Dan il-konflitt il-sajlu għaddej ħafna snin u ovvjament hemm il-problemi territorjali u anki kulturali qed nitkellmu fuq stat ta' Iżrael li jkun protett ukoll u jkun hemm l-istat Palestinjani ma dan ma jistax jiġi per wara l-gwerra u l-attakki sabiex wieħed sabiex il-Palestinjani kunu jistaw ikollhom sura ta' ħajja hemm bżonn li jispiċċaw bil-lati terroristiċi u jaħdmu bil-istat ta' dritt ikunem ambjent politiku u jaħadnu nies fil-politika li jridu biss jinnegozjaw. Grazzi, Sur Marinescu. Signora Debren. Jiena nixtieq Eh, nuri solidarieta eh, tiegħi man-nies tal-Gaza. Hija ħasra li l-ġnus maquda ma tantx jistgħu jagħmlu affarijiet kbar, imma l-Unjoni tista' ukoll Hemm li Izrael eh, jimxi mar regoli internazzjonali, rajna li Izrael kien qed kasira mod kollettiv lil Palestinjani f'Gaza. Kien hemm attakki massivi fuq il-poplu Palestinjani diġà kien assedjat, li ġa kien imdajjef ukoll minħabba l-okkupazzjoni. Li noqogħdu nagħtu ħatja lil Palestinjani hija nagħtu ħtija lil Palestinjani ħaġa żbaljata meta qed ngħidu min huma l-vitmi dawn huma n-nies eh, li huma innoċenti li qegħdin f'Gaza.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 Iż-żewġ naħat mhumiex qed jaħdmu għal paċi, qed jaraw biss l-interessi nazzjonali tagħhom. Il-Komunità Internazzjonali ma tista' qatt taqbel għal ma din il-gwerra u l-ġnus maquda irrid jintervjeni, irridu nwaqfu din il-gwerra l-armata għanda terġa lura fil-barracks u l-ħamas iridu jifu mill-li jibatu rockets fuq Izrael emżon u koll li naddu iktar għajnuna umanitarja li l-nis, li ċivili u li dawk li huma mil-quta. Mill-lider xi 2000 persuna feruta jiena nix nappella l-Kommissjoni, l-Unjoni Ewropea biex tagħmel xi ħaġa. Grazzi ħafna. Is-Sur Juri, minuta. Sur Slovoda, xi tittejt? Sur President, kif se nkomplu naħdmu. Aħna qegħdin biex nkomplu eh, niddiskutu affarijiet oħrajna fuq il-programm, se nibqgħu niddiskutu biss il-vant nofsani, se nkomplu bl-aġenda jew le. Iva, jgħid il-President. Is-Sinjur Juri, issa, minuta. Grazzi ħafna. Issa aħna nduru lej il-kommissarju għax qed naraw iktar u iktar nies qed imutu jekk noqodu biss nitkellmu eh, u paroli biss in-nies il-mejta se tkompli in-numru tagħhom se jkompli ora. Mhuwiex faċli li wieħed jitkellem jidjaloga mal-Ħamas imma l-Iżrael hija ħabiba tagħna u dal-pajis u aħna mitħla tiegħu u nistgħu ngħidulhom lil-nista l-Iżrael u l-gvern tal-Iżrael li hemm bżonn iżommu mal-liġijiet internazzjonali jekk l-Izrael ma, ma eh, segwix nkunu nistaw ukoll aħna nejdu li namlu sanzjonijiet kontra l-Izrael. Mela, nalqu bil-keġ tiegħi u ngħaddu għand għal-Sinjura eh, komissori Sinjura, mela, l-għennet jena parti li parti minn dan il-kwartet ta' dan l-erba snin u nista' ngħidilkom li l-Unjoni għandha rwol tagħha. Imma ovvjament ir-rwol tagħna mhuwiex l-iktar qawwi u dan xi kultant ovvjament iġibinna ċertu frustrazzjoni, sma speċjalment f'dan il-mument tan diffiċli fejn inti veru trid eh, tara xi forma ta' soluzzjoni waqfim mill-ġdid, mill-ġlied u qed naraw li mhux qed jirnexxilna nagħmlu dan. Xtaqt madana kollu nejdilkom xie informazzjoni tal aħħar e, edha u fil-news et jgħidu li s sorsi fl-Eġittu et jgħidu li l ħamas umma Eh, favorevoli għal proposti tal-ħart minnaħa tal-Eġittu li qegħdin jippruvaw jagħmlu negozjati ta' paċi. Ma nistax ngħidilkom li da ma nistax nikkonfermalkom imma se jkun hemm konferenza stampa tal-Ħamas l-lejla fit-8 ta' filgħaxija forsi bekk se nimxu. U xtaqtu kol ngħid li anki jekk aħna frustrati mhux ftit xorta waħda ma rridu nkomplu naħdmu għal paċi. Dak li se nagħmlu u jiena fil-kapacità tiegħi bħala membru tal-kwartet se nkompli nagħmel dan imma dan nista' nagħmluh biss flimkien. Hemm bżonn ngħinu wkoll l-isforzi ta' rikonċiljazzjoni minħat tal-Palestina għax jekk dan isir inkunu nistgħu ikonna eh, imma nimmaġinaw li tista' jkun hemm ħajja normali fil-Gaza. Imma li jkun hemm waqfin mill-ġlied inkunu nixtiequ li naddu servizzi bażiċi lill-popolazzjoni Imma l-iktar importanti naħseb dak li huwa importanti huwa li nwaqfu din il-irda forsi xi darba naslu lejn il-paċi. Sur President, inna sanħamp u fuq dan is-suġġett, ġifri mhux noqgħod inżid iktar dettalji ma' dan huwa l-ispirtu u nispera li dan il-moment importanti wasalna s-sali. Nirringrazzjak, Sinjora Kommissarju. Iva, dawn huma l-problemi li għandna meta jkollna żewġ dibattiti li huma jaħarqu suġġett importanti. Issa, immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda il sarijiet tal konsilu Kommissjoni għal dik li għandu x'qasam il-provizjoni tal-gas minn Russja l-Ukranja u l-Unjoni Ewropea. Mela, għal konsil l-ewwel netisur isur Vondrer. Nisimaw l-ewwel Konsil.